Good afternoon, colleagues. Welcome. Iwara nofsenar, kollegi, nil-għawkom għal din il-laqa. Mela, ejja nħarsu lejn l-agenda tal-lum. Jekk mawx oġġezzjonijiet, mela l-agenda hija adottata. L-ewwel punt fuq l-agenda tagħna tal-lum għanna skambju ta' opinjonijiet mal-Viċi President tal-Kommissjoni, il-Sur Jurki Katajnen. nirringrazzjaw l-Sur Katajnen tal-li ħafna drabi jkun disponibli hawnhekk u jiġi diskuti magħna affarijiet ta' importanza għal komitat tagħna u anke għal kummissjoni. L-iskambju ta' opinjonijiet tal-lum jirrigwarda il-pjan ta' ħidma tal-Kummissjoni dwar l-ekodistin bejn l-2016 u l-2019 dan huwa suġġett li huwa priorità politika għalina u anke għal-Kummissjoni. Jiġifieri mingħajr aktar dewmien nati il-mikrofonu l Viċi President u nitolbu jieħu l-mikrofonu. Grazzi tassew, onorevoli membri, sinjuri, grazzi li sedintuni għal darboħra li niddiskuti dan is-suġġett magħkom. Fejn ser nifuka fuq direttiva ta' l-ekodisin li adottat il-Kommissjoni fit-30 ta' Novembru tas sena li għaddiet. Dan il-pjan ta' ħidma għal-2016 sal-2019 flimkien ma' miżuri oħra relatati. Dan kien parti mill-pakket għall-enerġija nadifa għall-Ewropej Kolla. Tajjeb li natuħ kontest iktar wiesa għaliex dan il- pjanta ħidma tal-ekodisin huwa fost dawk li fost leġislazzjoni li l-inqas li tinftijem. Ħafna kritikaw din id-direttiva tal-ekodisin għaliex jiffokaw fuq żewġ aspetti żgħar li m'għandhomx daqshekk importanza fil-ħajja reali għalkemm fil-verità l-affarijiet huma bil-kontra. Għalhekk tajjeb illi il-grupp ta' il-pjan ta' ħidma nqedduh f'kuntest iktar wiesa. Għax hekk din nispjegaw kif din id-direttiva tal-ekodisin u miżuri ta' tikketjar tal-enerġija huma utli għaliex jgħinuna niksbu il-miri illi stabilixxejna għalina nfusna. Anke meta niġu biex nindirizzaw Eh, tibdil fil-klima u l-effiċenza enerġetika bħala parti mill-strateġija ekonomika tagħna. Naħseb li l-koll tafu is-suġġett tajjeb ħafna illi m'hemmx għalfejn noqgħod nispjega l-affarijiet bażiċi. Iżda kif tafu il-konsumaturi u n-negozji it-tnejn li huma jridu jiġu kkonsidrati meta naraw x'opportunità għandna biex niksbu l-aħjar f'din id-direttiva. Dan ovvjament jagħti lill konsumaturi is-seta li jieħdu deċiżjonijiet informati. Anke il-miżuri taħt it-tekketjar tal-enerġija u kol għandhom rwol importanti ħafna. il bejok il-rapport tal-Organizzazzjoni Ewropea għal-Konsumaturi, tisma illi it-faddil annwali f'kull dar se jkun ta' 450 euro. Il il-Kummissjoni kalla stimi ta' 500 euro imma qegħdin fl-istess ilma hawnhekk. Iġifiri, la darba il-konsumaturi qed jiġu mejjuna biex jieħdu dawn id-deċiżjonijiet informati biex jażlu prodotti effiċjenti jistgħu wkoll jiffrankaw il-flus kull sena. Id-direttiva tal-ekodisin tagħti wkoll opportunitajiet lis settur tan-negozji. Għaliex permezz ta' dan it-tikkezzjar u miżuri ta' ekodisin qegħdin noħolqu u suqunuku fejn il-prodotti kollha kemm jekk saru fl-Unjoni Ewropea u kemm jekk saru f'pajjiżi terzi dawn il-prodotti kollha jridu jilħu l-istess kriterji. Il-feedback mis-settur privat kien inkoraġġanti ħafna għaliex mhux biss dawk illi din jipproduċu affarijiet, imma anke dawk li jikkonsmaw dawk il-prodotti jistaw jifrankaw l-enerġija. Għalhekk issa l-affarijiet inbidlu u għalhekk qed nisimgħu feedback iktar inkoraġġanti mill-industrija iktar minn ftit ta' snin ilu. L-Eko Dissin nista' ilu 11 sena fis-seħ għanna 30 regolament li speċifika livelli minimi għal l efficienza enerġetika l-aktar l-ora livelli ta' ħost, użu ta' ilma, għal prodotti speċifiċi f'kategoriji differenti. U 15 minn dawn il-gruppi huma wkoll suġġett għal tikketjar tal-enerġija. Il-piramida li għanna tal-livelli tal-tikketti Aħna għalhekk nistgħu ngħidu illi nifrankaw enerġija daqs kam tiġi konsmata enerġija f'sena fl-Italja. Ġifiri kull sena il-konsum tal-enerġija li qed nifrankaw fl-Ewropa u jammonta għal kemm jiġi konsmata enerġija fl-Italja kull sena minħabba dan il-miżuri tal-kodissin. Dan forsi nistgħu npoġġu f'kontest ieħor, ġifieri wieħed punt tlet biljun ehm, barmil ta' żejt jew 130 impjant nukleari. Hawnhekk ovvjament qed nitkellmu dwar impatt kbir. Kif semmejt, din id-direttiva ġiet kritikata li qed tindaħal f'affarijiet żgħar. Imma għalhekk rridu naħsbek din ix-xaġa kbira jew żgħirek inħarsu lejn l-impatt ta' pereżempju kitla ta' elettriku jew ta' hand dryer, imma jekk inti taqqat il-kitli kollha flimkien u kemm qed eh, nifrankaw fil-konsum ta' dawn affarijiet mela iva qed nitkellmu dwar xi ħaġa kbira ħafna. Id-direttiva tal-ekodissin u l-pjan ta' ħidma li ġie adottat fit tmim tas sena li għaddiet żied seba prodotti oħra fil-lista ta' prodotti tal-ekodissin Fostom, building automation u sistemi ta' kontrol, kitli, kitli tal-elettriku, hand dryers, lifts, pannelli solari u inverters, refrigerated containers u high pressure cleaners. U la darba nimplementaw dan kollu u dan il-prodotti ikunu parti minn eh, mill-inizjattiva nifrankaw imbagħad Eh, u kol kem tikkons ma l-Svezja jiġifieri fuq livell annwali nifrankaw enerġija jikkons ma l-Italja u l-Svezja f'daqqa. Jiġifieri 50,000 turbina tarriħ inqas, jew 35 pjant nukleari inqas, jew 400 miljun barmil ta' żejt inqas li jiġu użati fl-Ewropa. Dan huwa l-effett li qed ħalli din id-direttiva. Millum il-qoddim l-disin ta' l-ekonomija ċirkolari, durability, upgradability, l-użu ta' prodotti li jistaw jiġu riċiklati, dawn ukoll eh, ser ikunu importanti ħafna biex nkunu nistaw nimplementaw il-pjantazzjoni u l għanijiet ta' dan il-pjanta ħidma. Sinjura President ser niqaf hawnhekk Jiena dak li nipprova ngħid hawnhekk huwa li din id-direttiva tal-ekodisin u t-tikkatjar l-enerġija jaħdmu tajjeb ħafna. Iżda dan nistgħu nużawh iktar milli użajni ħsissa jekk jirnexxielna nintegraw l-upgradability, eh, repairability u recyclability. Dawn kollha indaħluhom fil-direttiva tal-ekodisin. Importanti ħafna li nqajmu iktar kuxjenza fost iċ-ċittadini tagħna dwar dawn il-miżuri. Għax diġa għanna min jaf x'inhu mal-fatti ta' dak li ksibna permezz din direttiva jaf ukoll x'tista' tikseb x'tista' jikseb dan il-pjan ta' ħidma. U din hija xi ħaġa li tista' toffri biss Ewropa Ewropa integrata. Li jekk kulħadd jaħdem għal rasu ma nistgħux nifrankaw din l-enerġija u lanqas nistgħu jista' jkollna dawk it-tip ta' opportunitajiet. Grazzi tassew, Sur President, jekk li nikkommenta immediatament dan huwa wieħed mill-affarijiet fejn qed nofru valur miżjud fl-Ewropa. U aħna ridna li ikunem diskussjoni fuq dan il-valur miżjut li qed nagħtu u din għalhekk hija xi ħaġa importanti ħafna li semmejtilna. Grazzi ħafna, grazzi l-prezentazzjoni tiegħek. Għati jissa il-mikrofonu l-kollegi li jishtiqu eh, jipparteċipaw fil-diskussjoni. Nibdew bl-onorevoli Lize. Grazzi, tassew forsi darbohra ma nħux ma nużax il-lista. Sur Peterle. Grazzi tassew. Nishtiq najt dan il-li ġej. Sur Vici President, sen kompli bl-Sloven. Ġifiri, jek joġbok il-bess il-headphones, nishtiq najdilkom dan li ġej. Din hija l-aqwa parti tal-ġurnata tiegħi illum. Fejn qed nisimgħu dwar xi ħaġa li tassew qed taħdem u xi ħaġa li jifmu ċittadini tagħna. Jiena kuntent illi dan il-kunċett qed jiġi attwat u jiena nappoġġah bisħieħ. Jekk impoġġu dan il-proġett f'kuntest iktar wiesa, dan huwa l-aħjar approċċ Irridu inħarsu lejn il-ċiklu sħiħ ta' kemm iservu l-prodotti. U inħoss li dinija parti importanti ħafna mill-pakket ekoloġiku nnifsu. Kif? Semmej dinija xi ħaġa li ċittadini tagħna jistgħu jifmu, jistgħu jaraw, jistgħu jaraw jekk hux qed taħdem jew le nawguralek fil-ħidma tiegħek. Eh, din eh, taħdmu b'approċċ pożittiv u għandi mistoqsija jekk tippermettili. Il-kollegi tiegħek x'opinjoni għandhom dwar regolamentazzjoni? Meta nitkellmu dwar affarijiet innovattivi bħal dawn, nitkellmu wkoll dwar l-ispejjeż kemm ser jiswa, kemm ser tiswa regolamentazzjoni u l-bqija. Għalhekk nixtieq inkun naf x'inopinjoni tal-kollegi tiegħek dwar dan. Kif ser nipromovu dan it-tip ta' proġett? Irrid ikun hemm promozzjoni tajba. Grazzi l-Onorevoli Dalli. Grazzi, ċer, għana nofsenar it-tajab lilek u lilek u koll, viċi-president Katajnen. ħad gost nisimak titkellem anki għaliex tajjeb niċċaraw u nenfasizzaw li l-Ewropa mhijiex l-uniku reġjun laqas li qiegħed jiffoka u jimbotta u jipromovi il-qudiem il-mudell ta' negozju u ekonomija ċirkolari. Per eżempju, jekk inħarsu ħafna drabi nsemmu kol um, propju dan il-pajis, jekk inħarsu lejn iċ-ċina, ċina għanda miżuri um, ġodda li qegħdin jimbuttaw il qudiem l iżviluppi ta' ekonomija ċirkolari u dan f'diversi setturi. Um, l impenn ta' ċina huwa li tiffoka wkoll fuq il-ħtieġa li s-saħħa, is-sostenibilità u anki id-durabilità tal-prodotti u dan huwa sinifikanti ħafna, partikolarment meta wieħed iqis il-pożizzjoni taċ-Ċina bħala nistgħu nsejħula bl-Ingliż key manufacturing hub. F'report riċenti wkoll l-Nazzjonijiet Uniti l-Konferenza għal Trade Development ipproponiet li jekk l-Indja tadotta il-modell ta' ekonomija ċirkolari allura se tkun qed tiggwadanja minn benefiċċji annwali ta' xejn anqas minn 624 biljun dollaru u dan apparti li jiffrankaw l-ispejjeż il-negozji u anki id-djar. U jekk inkomplu nifukaw aktar fuq il l-ekonomija ċirkolari se nkunu qegħdin innaqsu wkoll fatturi oħra negattivi bħal huma l-emissjonijiet eh, serra, l-greenhouse gas emissions, il-konġestjoni u anki it-tniġġis su dan finalment jista' jwassal għal benefiċċji ta' saħħa għal ċittadini tagħna. Xtaqt insaqsik brabta wkoll mal-iżvilupp ta' l-eco design li smajtek titkellem dwar l-lum u anki l-istqorrija tal-Kummissjoni żewġ mistoqsijiet importanti. Jekk tistax tispjeganna f'aktar dettal x'inhuma l- miżuri speċifiċi li l-Kummissjoni qiegħda tippjana li tintroduċi biex issaħħaħ il-kontribuzzjoni tad-direttiva tal-eco design għal ekonomija aktar ċirkorali u t-tieni mistoqsija kif il-Kummissjoni qiegħda tippjana li tiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-Istati membri fuq is-sorveljanza tas-suq il-market surveillance. Ħalli verament ikollna infurzar aħjar ta' din regolamentazzjoni. Grazzi. Thank you very much. Um, Mr. Gerbrandi. Grazzi, Onorevoli Gerbrandi. Zewċ minuti jekk joġobkom. Grazzi, Kummissarju, tal jat maħna l-lum. dak li jattinti fuq illi inqajmu iktar kuxjenza fost iċ-ċittadini Ewropej u appunt importanti ħafna. U rridu nqajmu kuxjenza wkoll fost il-politiċi. Franz Timmermans fil-2014 matul il-kampanja elettorali għal Parlament Ewropew kien qed jitħaq bil-direttiva dwar il-vacuum cleaners fl-Olanda u minn meta eh, ġie fil-Kummissjoni Ewropea beda jifhem xinija dan, dan xini, dan il-regolament tal-vacuum cleaner u l-ekodisin u l-ifrankar ta' enerġija memx għalfejn irrepeti l-istatistika li semmejt inti. Imma dan juri kemm din dan l-aspet jista eh, jiġi ridikolat u meta tajjeb li nuru kol xnum l-opportunitajiet ta' fidin id-direttiva. Dak li ġara lil Franz Timmermans għandu jiġri wkoll lil eh, kollegi tagħna u anke l-President tal-Kummissjoni. Din hija l-problema prinċipali maħniex qegħdin nagħmlu progress Isna qegħdin neħlu f'dan l-eżerċizzju teknokratiku u meta nħares lejn paġna 9 tal-pjan ta' ħidma dwar il-kontribuzzjoni lejn l-ekonomija ċirkolari Jiena konxju ta' dan is-suġġett iżda ma nifhem xejn dwaru, għandna wisq paroli u maħniex qegħdin nifokaw fuq l-affarijiet reali. Meta ħaristen il-pjanijiet l-oħra, il-proposta għal regolament implementazzjoni għal televizjoni u displays din ukoll li ġa tatta iżda dibattitu fl-industrija dwar kif għana nimxu l U dan huwa eżempju ta' xinija l-pożizzjoni tagħna. Nafu eżattament x'għandna namlu, imma għal xi raġuni jew oħra minħabba raġunijiet politiċi m'għandniex irrida politika u s-saħħa politika biex namlu dan. Din hija l-mistoqsija tiegħi għalhekk meta ser namluwa din il-ħaġa fuq l-aktar livell politiku għoli u ma niqfux biss fuq livell teknokratiku. Grazzi tassew l-Onorevoli Oken. Grazzi tassew, grazzi sur kommissarju tal-lejet mana. Il-kommissjoni kienet dajfa ħafna, ma nafx fejn qed tirreferi għalina. Dan tista' ssibu fil-familja politika tiegħek stess kif qal Timmermans u Juncker li ma fehmux biċċa minna u waqqa waċċajt din id-direttiva. Min kien jaf kif taħdem id-direttiva, seta faċilment jikkonvinċi ċittadini li din kienet direttiva raġonevoli. Imma dawn ma fehmu xejn minn din id-direttiva u aħna irridu li nimpenjaw ruħna sabiex inħarsu lejn dawn il-miżuri ta' implementazzjoni. Għaliex din hija direttiva tajba ħafna, l-kunċett huwa tajjeb ħafna. It-tiketjar, it huwa pożittiv ħafna u jgħin l-ċittadini. U għalhekk ma l-konsumaturi ma jistgħux jgħidu li mhumiex informati dwar kemm jużaw ilma u enerġija. Iġifiri edin u koll nifrankaw il-rizors u nifurmaw l-konsumaturi. ħafna huma konxi ta' l-bżon ta' eco-design fil-smartphones. Ħasra li dan mhuwiex parti mid direttiva wkoll. Issa, allokajtu rizorsi rizorsi ekonomiċi u rizorsi umani biex tassew issir xi ħaġa. U tista' tassigurana illi tassew issir xi ħaġa u li se toħorġu bi pjan li nistgħu naraw li tassew hemm ir-riżorsi u li hemm ukoll il-miżuri ta' implementazzjoni. Grazzi. Madam Dornano. Grazzi Madam Dornano. Merci, Madame, la President. Grazie, Signora Presidente. Sur Commissario din il-prezentazzjoni tal-programm tal-Kommissjoni eh, waslet eh, f'mumont meta aħna qegħdin nitkellmu dwar l-obsolescenza programmata jiġifier prodotti u l-effiċenza enerġetika tagħhom marbutin u anki reviżjoni tal-mekkaniżmi fuq l-ekodissin u tikettar tal-enerġija huma tajbin imma nistgħu wkoll insaħħu l-garanziji kontrattwali. Dawn l-inizjattivi jikkonċernaw biss xi mill-kategoriji ta' prodotti għalhekk huwa diffiċli li jkollna kriterji ta' eh, durabilità u anke ta' effiċjenza fl-użu tal-enerġija li jkunu affidabbli. Kwistjoni ta' durabilità jridu nqishom il-bidu l-produzzjoni bil-massa ta' prodotti bil prezz baxx propju qiegħda twassal għal nuqqas ta' durabilità tagħhom il-Kommissjoni kieku tappoġġa il-ħolqien ta' miżuri eh, eh, li jimmotivaw il- produzzjoni ta' prodotti li jisodisfaw ċerti standards ta' kwalità u eh, il-Kommissjoni kif torbot il-ħtieġa ta' durabilità u il-ftuħ ta' ta', kumpanija f'pakku li qegħdin ovvjament waslu ħafna produzzjoni tal-massa u mbagħad kif nistgħu ngħidu wkoll koll illi ikunem dawn il-prodotti illi eh, ikunu wis ta' kwalità baxxa għaliex il-sostituzzjoni tal-massa ta' dawn il-prodotti mhijiex xi ħaġa illi eh, hija maħsuba sew. Per eżempju il-bozzozz eh, li huma LED li issa qegħdin ngħidu li huma ħżiena s-saħħa u anki il-flus li wieħed jiġbor meta jiskrappja karozza mhumiex prassi ideali daw. Thank you very much. Grazzi ħafna tista' tirrispondi għall ewwel round ta' mistoqsijiet. Iva, għandi fatt ieħor xnajdilkom illi nasab li huwa interessanti meta inħarsu lejn diffrankar tal-enerġija daqs kemm tuża l-Italja fid-direttiva l-antika Bekk inkuret innaqsu wkoll il-gassijiet effett serra tal-Unjoni Ewropeja bi 340 megatunnellata. Iġifiri l-istess bħal funzjoni tal-ITS. Iġifieri minħabba disin tal-prodott biss nistgħu nifrankaw anzi innaqsu l-emissjonijiet tal-karbonju. Daqs kemm qed jagħmel is-settur tal-ITS. Mingħajr direttiva tal-ekodisin ma nistewx naqdu konsumaturi mal-ħidma favur il-klima. Il-pressjoni edha wkoll fuq il-produzzjoni. Però issa l-konsumaturi jistgħu joffru s-sem tagħhom. U bekk naslu għal riżultati tajbin. Is-Sur Peter kienet jistaqsi kienet jistaqsi kif il-kollegi tiegħi jaraw din id-direttiva. Kien hemm opinjonijiet differenti fuq dil kwistjoni, però hekk kif qed naraw ir-riżultati id-direttiva tal-ekodisin qed isir iktar popolari ġifieri wara proċess intern fil-Kommissjoni issa din id-direttiva għandha appoġġ politiku aktar b'saħħtu minn qatt qabel. Forsi din il-ħidma damet ftit iktar milli kien xira għall-impenn politiku għal-pakket. U importanti wkoll il-promozzjoni ta' dan il-proċess. Għaxġela darba jkollok l-appoċ tal-Kummissjoni kollha tista' tippromova ħjar din id-direttiva. Naħseb illi nistgħu namlu ħidma ħjar meta nitkellmu ma' ċittadini dwar ir-riżultati. Din hija xi ħaġa li kulħadd jaqbel magħha għaliex timma tisforza lil ħadd jagħmel xi ħaġa li tikser il kompetitivita jew drittijiet taċ-ċittadini. Il-prodotti domestiċi għandhom situazzjoni ndaqs. Iċ-ċittadini għandhom prodotti aktar effiċjenti mill-perspettiva tal-enerġija. U anki fil-industrija toħloq suq uniku u situazzjoni daqsa l-kulħadd. Umbad dwar il-futur tad direttiva tal-ekodisin palma qed fl-introduzzjoni tiegħi aħna nixtiequ niżviluppaw aktar din l-odda mhux faċli, mhux sempliċi, pereżempju meta inkunu qed implementaw id-dimensjonijiet ta' durability u reparability irridu nkunu nafu eżatt qed nagħmlu għax nistgħu noħolqu approċ ġenerali, però minflok irridu nistudjaw prodott prodott. Jien entużjast ħafna. Per eżempju jekk nitkellmu dwar mobile phones tal-futur, dawn jistgħu jkunu faċli sabiex eh, nirranġawhom jekk jekk ikollhom il-ħsara. Din ikollu impatt kbir fuq l-effiċjenza tar rizorsi jekk inkun nista' irranġa. mobile phone. Bħalissa qed nħarsu mhux biss lejn il-prodotti mill-perspettiva tal-effiċjenza enerġetika, però jekk hux possibbli wkoll illi nintegraw dimensjonijiet oħra mar regolament barra l-effiċjenza tal-enerġija jiena konvint illi se jkun hemm prodotti oħra li nistgħu impoġġu mirid fuqhom. Fen titħol fejn jitlu irreparability u durability, però mhux neċessarjament dan jgħod kull prodott. Dwar il-qawmin ta' kuxjenza fuq eh, l-għala politiku jiena naqbel bisseħ ma dan il-punt. Għaliex din il-leġizlazzjoni ġiet użata ħażin għal ħafna snin. U din affettwat l-istampa kollha fessel P4 dinja xi ħaġa illi faċli illi nifmuha. U turina l-valur tal-approċċ Ewropew. bat, xtib ta' inċentivi tista' toħlo il-Komissjoni għal konsum aħjar. L-irwol tagħna huwa li niżguraw il-konsumaturi jistgħu jirċievu l-informazzjoni kollha meħtieġa sabiex jieħdu deċiżjonijiet ta' konsum. L-informazzjoni hija għodda li aħna nistgħu nipprovdu. Hemm ukoll l-istandards ta' kwalità ta' prodott li għaw taħt l-ideja ta' direttiva tal-ekodisin. Hemm inċentivi oħra ma nafx jistaw ikunu u xista jisir fuq livell Ewropew fuq il-pjan tazzjoni tal-ekonomija ċirkolari għal din is-sena. Aħna qed nippjanaw illi nippubblikaw strateġija tal-plastik. Ftit ilu ippubblikajna wkoll pjattaforma ta' finanzjament Hemm proposti oħra konkreti ħirġi minn dan is-settur. Il-pjantazzjoni mixja tajjeb u ser tinbidel fil proposti konkreti. Palma qed senilu meta l-aħħar li tkellimna dwar dan f'dan il-kumitat dan għadu biss il-bidu. Il-pjantazzjoni huwa biss il-bidu. Is-suq qed jinbidel, opportunitajiet huma kbar f'dan is-settur u aħna nixtiequ naraw x'inhuma l-opportunitajiet kollha. Hirġa proposta aktar tard din is-sena wkoll fejn jidħlu prodotti kimiċi u l-leġiżlazzjoni tal-iskart u l-qaffas ta' monitoraġġ fuq l-ekonomija ċirkolari. Ħafna mill-kwistjonijiet imsemmija fil-pjantazzjoni ser nagħmlu fuqhom din sena. Grazzi ħafna. Grazzi. Għaw xi żewġ kollegi li jixtiequ jitkellmu għaw xaħat ieħor barra dawn. Iva, Sinjura Reed, jiddispjaċini. Serna dilek il-kelma eżat kif niqaf nitkellem. Sur Liza hija diġà qiegħed fuq il-lista xi ħadd ieħor. Nagħlaq il-lista hawnhekk. Sinjura Reed. Ser nibda bija għaliex hija koordinatur u insit toli idejja. Għandi mistaqsija l kommissarju Inti qed li kull sena il-konsum tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea qed jonqos. Kemm minn dan huwa meħabba il-carbon leakage? Għaliex ħafna mill-industrija kellha titlaq mill-Ewropa għax mhix kompetittiva u mxew f'pajjiżi bħal ċina u l-Indja. Grazzi issa, Sur Lize. Iva, grazzi ħafna, Vice President Sur Katajnen, grazzi ħafna tal-li ġejtana unek, grazzi tal-impentijek. Iva, ser inkomplu blekotizim, din hija deċiżjoni tiedet titta xurilu il kummissjoni jiena nixtieq nisħaq fuq xi ħaġa li stess qed u tirrispondi U għall-mistoqsija ta' Sinjura Reid. il-produtturi fuq is-suq Ewropew qed nafaċċjaw l-appost tal-carbon leakage. Qed naraw l-oppost tar-riski tal-carbon leakage hemm ħafna prodotti li tneħħew. Però naħseb li rridu nagħmlu aktar. Termini tekniċi kif ser jaħdem dan, irridu nispjegaw l konsumatur illi dawn qed jiffrankaw l-enerġija, però m'hemmx restrizzjonijiet fuq l-użu tal-prodott, per eżempju, il-muturi elettriċi li jkunu fuq standby. L-istrumenti ġdid kif ser nil-qoddan da mhux ċar ħafna. Il-konsumaturi huma mħazba li il- l-użu tagħhom se jkun limitat, però da mhux il-każ, però rridu niċċaraw kif ser sir dan li frankar. Grazzi ħafna, grazzi kummissarju tal-li naqat maħna l-lum. Tajja pilli nisimaw l-inti miftuħa l-proposti tal-parlament, għax dak li għet namlu għonek huwa namlu għabbozz ta' rapport ta' kif nistaw nizguraw ħajja itwara l prodotti. Għana naħsbu li huwa importanti li d-direttiva tal ekodisini kolla effettu r rwol dan il-kuntest, però b'mod speċifiku inti għat illi ser tħares lejn kriterji speċifiċi għas-settur għad durabilità, però ikkonsidrat ukoll it-tikketjar. Forsi ngħidu li ċertu prodott għandu aspettativa ta' ħajja ta' tliet snin pereżempju, bekk il-konsumaturi kollu għażla dwar dwar x'jażel u jkun jaf il-prodott kemm se jtul qed tikkonsidra dan. Grazzi ħafna is-Sur Florence. Grazzi ħafna. Vici viċi President, Komissarju Katajnen, grazzi ħafna. Mux ser nitkellem dwar la kotizinna x'diġa saru ħafna mistoqsijiet. Jien nixtieq imur lura għal l-ekonomi ċirkolari kwistjoni għal qalbi. Jina konċiftit ftit sorpriż fil-fatt xinajdu dwar l-ġizzazzjoni ta' riċ u tal-iskart? Importanti li dawn ikunu separata nistaw inkunu f-situazzjoni fejn in-nies billi jam ġestjoni tal-iskart tagħhom jista' jkollhom effett fuq ir-riċ. Naf li l-Kummissjoni preparat dokument li għadu maħarriġ però Forsi tista' tajt xi ħaġa dwar l-istrateġija jew dwar il-kontenut ta' din il-paper fuq eh, l-iskart u riċ. Is-Sinjura Justo. Grazzi ħafna, Signor President, Kummissarju. Jiena qed nitkellem għan-nom tas-Sur Campus kelli ma laħaqx it-titira tiegħu. L-ewwel nixtieq nirringrazzjak tal-li ġejt hawnhekk titkellem magħna fil-Kumitat tal-Ambjent fuq il-pjan ta' ħidma tal-Komissjoni fuq l-ekodissin. L-ekodissin għandu se jkollu Eh, rwol importanti fis sistema tal-produzzjoni tal-Unjoni Ewropea li twassal għal iktar ekonomija ċirkolari. Għana kif tindika l-komunikazzjoni tal-Kommissjoni tajt li nistaw nifrankaw ħafna flus uh, kull sena fil-kontijiet tal-dawl u anke fil-ċlieda kontra il-bidla fil-klima minħabba tnaqqis fl-emissjonijiet Meta wieħed jara l-lista ta' prioritajiet li għandha l-Kummissjoni jiena xtaqt nistaqsik jekk fih dan il-pakkett tal-muturi elettriċi eh, kemm beħsiba tiffinanzja l-Kummissjoni il-produzzjoni ta' karozzi elettriċi sabiex jonqsu l-emissjonijiet fil-libliet Ewropej u għandkom xi pjan ta' poċ ekonomiku l konsumaturi sabiex ikunu jessaw jissostitwixxu l-prodotti odma tagħhom li kontaminaw ħafna u jissostitwuhom prodotti iktar moderni li niġsu inqas. L-Onorevoli Kajna. Grazzi ħafna. Bħalma semmejtu diskutejna hawnhekk naħseb li d-direttiva tal-ekodisin għandha stampa kera, pero memx raġuni tajba dan. It-tort forsi huwa ta' xi membri tal-Kummissjoni iżda wkoll tal-Prim Ministri tal- eh, tal-politiċi nazzjonali iżda wkoll ta' xi fil-Parlament Ewropew. Tajjeb li inħarsu lejna fosna u narraw x'insew intejbu f'din kwistjoni. Nixtieq nirringrazzjak għall attività tiegħek f'ħafna oqsma ta' l-ekonomija ċirkolari. Però għandi xewġ mistoqsijiet dwar il-futur. Taf illi minna tal-Parlament qed nixtiequ bidla kbira fid-direttiva tal-ekodisin, bidla orizzontali anki fil-swieq Ewropej. Importanti wkoll illi naraw x'inhuma l-importazzjonijiet li mhumiex sostenibbli wkoll. Tista' titkellem fuq dan il-punt x'qed jiġri min-naħa tal-Kummissjoni u mbagħad it-tieni punt dwar l-indikaturi Inti referejt għal pjattaforma ta' monitoraċ, hemm xi pjanijiet illi ser toħorġu bihom illi joffru aktar minn gwida, forsi xi kriterji vinkolanti fid-dawl tal-problem li għandna f'dan il-qasam, per mbagħad fl-aħħar iżda mhux l-inqas forsi tista' titkellem dwar kif l-efsi jista' jintuża ħjar f'dan il-qasam. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Harris Garcia. Grazzi ħafna, Sur Vice President uh, Nħoggos li jatmana l-dar boħra u nitkelmu miegħek fuq suġġett importanti ħafna għaliex inti propju il-Kummissar responsabbli għal kompetitivita ftit ġematilu kellna laqa fejn tkellimna dwar it-tisliet tal kompetitivita tal-industrija essenzjalment tal-settur agroalimentari naħseb illi rċevejt il-dokumenti li batlek fuq is-suġġett tal-food defense u rrid nitkerġa nitkellem fuq dalix naħseb li huwa importanti ħafna li jkollna settur imprenditorjali li jista' joħloq impi impjiegi li kun miftuħ dejjem għal aktar titjib li jista' jwassal aktar tkabbir imma wkoll joffri fiduċja għal konsumaturi u eh, fid-dinja li qed ngħixu f'dawn l-attakki terroristiċi rridu eh, inħarsu li nafusna fil-qasam tal-ikel issa fuq l-esportazzjoni biex niftħu s-swieq biex noħolqu impjiegi sostenibbli kif nistgħu nagħmlu dan baħjar mill-mekkanizmu pal food defense illi l-Ġappun u l-Istati Uniti u koll jirrikonoxxuha eh, din is-sistema u anke ippoġġi il-kumpaniji Ewropej propju fuq il-linja ta' qudiem nittama li inti se tappoġġana it-tina ehm, għodda illi ma se tiswa flus imma li l-industrija agroalimentari se tkun grata ħafna illi kollha din l-għodda. Grazzi. Naddi kalma l li l-ek, Sur Komissari, grazzi ħafna l dwar il-kompetitivita u l-rilaxa l-karbonju palma għar il-sur Liza. L-akodisin u forza li bilanċa il-rilax tal-karbonju għalix jimporta prodotti l-istess bħal dawk tal-Unjoni Ewropeja f'dak is-sens is-saħħa u koll il-kompetitività għaliex il-produzzjoni tagħna qed tibbenefika minn tfaddil tal-enerġija. Xi prodotti li mhumiex għall konsumaturi ma aktar prodotti għan negozji jifrankaw l-enerġija u għalhekk dawk l-operaturi industrijali li jużaw per eżempju lifts jew fridges kbar innaqsu l-konsum tal-enerġija tagħhom u dan bekk itejja il-kompetitività. Ma naħsibx li direttiva tal ekodizin tista' tossal għal rilax tal-karbonju fil-fatt u għal-kontra. U għal-kontra. It-tikket dwar id-durabilità din hija interessanti. qed naraw kif nistgħu intajbu il-leġiżlazzjoni eżistenti nikkonsidraw ukoll id-durabilità jekk nistgħux nagħmlu da fuq skala kbira bħal manna pereżempju fit tiketjer tal-enerġija. Irridu nkunu siguri illi nagħmlu tiketjar tal-affarijiet tajba mhux inħarsu biss lejn is-soluzzjoni parzjali għax jekk nagħmlu tiketjar tal-affarijiet il-ħżiena l-industrija effiċjenti tista' soffri. Però jekk u sistema fejn il-konsumaturi jistgħu jazlu prodotti skont id-durabilità mhux biss skont l-effiċjenza tal-enerġija, mela jiena żgur illi jkun hemm bidla fis-suq. Unsaħħu l-ekonomija ċirkolari najnu sabiex um, modelli ta' negozju lineari jisiru iktar ċirkolari. Is-Sur Florence taqsa dwar id-direttivi ta' Reach u l skart Il-proposta tagħna għadha mhix lesta fil-fatt għadna fi stadu bikri ħafna bħalissa. fl interfaċċa bejn il-reġistrazzjoni tal-prodotti u l-iskar taħna nindirizza u traċċabilità ta' sustanzi fil-prodotti u it-traċċabilità f'kwistjonijiet ta' riċiklar u diffikultajiet fl-applikazzjoni tal-Direttiva tal-Unjoni Ewropea tal iskar Kien hemm erba' kwistjonijiet illi ifixklu tranzizzjoni ta' materja ta' riċiklaġġ. Hemm il-preżenza ta' sustanzi eh, f'materjal riċiklat. Hemm ċertu nċertezzi dwar kif ċertu materjal jista' jieqaf ikun skart u hemm ukoll diffikultajiet fil-metodoloġija ta' klassifikazzjoni ta' skart fl-Unjoni Ewropea u ir-riċiklabilità Meta ħarsu lejn l-inċentivi ta' riċiklar dan huwa importanti. Hemm ukoll opportunitajiet sabiex noħolqu suq uniku għal materja prima sekondarja il bħalissa fl-Ewropa ma tiżistix. Ser noħorġu bi proposta aktar tard din is-sena, però bħalissa m'għandix ħafna iktar xi nżid il-kwistjonijiet tal-karozzi elettriċi u x'tip ta' inċentivi tista' toffri l-Kummissjoni fuq livell ta' konsumaturi ma nistgħux nagħmlu ħafna, però jekk inħarsu pereżempju lejn l-infrastrutturi ta' stazzjonijiet ta' recharging, il-finanzjament tal-FC jista' jkollu rwol. Nista' nimmaġina illi għadna situazzjoni ta' min sar jiġi l-ewwel it-tiġieġa jew il-bajda. Meta naslu għal stadju iktar il-qoddim un ikun hemm eh, sussidji un bat irid ikun hemm funzjonijiet ta' elettriku għat-trasport. ma jkunx hemm għalfejn offru sussidji pubbliċi, però dan iż-żewġ sorsi ta' finanzjament diġà qegħdin hemmhekk. U nixtiequ ngħinu l-istati membri sabiex jużaw dawn is-sorsi ta' finanzjament. L-Onorevoli Pieti Kajna staqsiet dwar l-EFSI u l-ekonomija ċirkolari anke dwar l-indikaturi l-indikaturi kif diġa diskutejna qabel jistaw jibdlu s-suq b'mod sinifikattiv. Ġala darba nkunu nafu x'inhuma l-indikaturi u kemm nistgħu noqogħdu fuqhom. Sabiex nilqu ottimizzazzjoni parziali. mhux suppost tkun ħaġa diffiċli. Però palissa l-Kummissjoni mhix qed taħdem f'dan il-qasam. Però ovvjament fil-futur rridu naħdmu fuqha. Aktar minn kunem hemm diskussjoni bejn dan il-Kumitat u l-Kummissjoni fuq indikaturi potenzjali E, nkunu nistgħu naħdmu aħjar aktar tard dwar dan. L-efsi u l-ekonomija ċirkolari sissa ikolli nammetti illi l-efsi ntuża ftit wis għal l-investimenti tal-ekonomija ċirkolari ma nafx eżatt tal fejn. ħafna kompaniji jafu illi l-efsi edemmek tista' tiffinanzja pereżempju teknoloġiji ġodda, però forsi ma jafux biżejjed dwar FC. Però jekk ħarsu lejn il-leġiżlazzjoni tal-iskart li nisperaw li ta' tiġi adottata, din soffri miri vinkolanti għal tnaqqis tal-iskart, skart ukoll li jispiċċa fil mizbliet hemm ħafna pressjoni fuq eh, modelli ta' negozju ġodda u teknoloġija ġdida għalek FC unbat nistaw narah minn daw differenti fil-futur. Xaktar, nista niqaf hawnhekk. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna Sir Vice President għad disponibilità tijak tal-li diskuti maħna fuq l-ekodisin kif tejt eh, intajt inti dan huwa tinja waħda mill-istrumenti li uh, l-inqas huwa mifhum nispera li llum nexxinna nifhmuh xi ftit aħjar. Grazzi ħafna, grazzi tal-preżenza tiegħek u nittamma narawk dal-waqt. Okay. So, uh, dear colleagues, welcome to the... Kollegi, mela issa għandi xie eh, avvizi x'naqsam ma'kom eh, soltu nibda bihom imma llum iddeċidejna illi nibda bil-Viċi President. Xi eh, avvizi min-naħa tiegħi imħejjijin b'mod eċċellenti mis-Segretarjat grazzi lis-Sinjura Manjano L-ewwel net la darba għandna id-deċiżjoni tal-plenarja illi nirreferu il-fajl tal-ekonomija ċirkolari lura lill-kumitati għal negozjati interistituzzjonali u skont il-regola 69 it-tim tan-negozjati se jkun immexxi mill-President u se jkun jikkonsisti mir-rapporter, ix-shadow rapporters pas-soltu. It-tieni net Peress li hemm xi eh, problemi bil-peaking time li huwa nofsinhar bħala l-iskadenza għal prezentazzjoni tal-emendi, il-kumitati inataw ħin preċis bħala l-skadenza għal prezentazzjoni ta' dawn l-emendi sabiex dawn l-emendi jintlaqaw din hija xi ħaġa li tiġri b'mod elettroniku għalhekk mhijiex deċiżjoni politika imma millum il-ħin standard għal komitat tagħna se jkun fil-11 l-iskadenza għal prezentazzjoni tal-emendi nisħa kif għamilt mal-koordinaturi wkoll jekk ikun hemm xi ħaġa urġenti tistaw tistaqsu u eh, il-segretarjat jenkom li t-prezentawa anki jekk ikunu wara l-11. Fu eh, l-intranet għanna taqsima ġdida li hija disponibbli fejn intom tistaw eh, taraw l-ussibu għatti delegati u għatti ta' implementazzjoni dejjem frabta ma' suġġetti li nitrattaw aħna biex eh, kolkom aċċess għalija għandkom bżon ta' istruzzjonijiet minn għand il-segretarja dawna jibbatu għom permezz ta' e-mail li se tintbat l-kulħat l-membri u anki l-konsillera eh, politiċi Infakkarkom ukoll illi għanna smieħ pubbliku ġuri MV fuq responsabilta ambientali dan se jsir fi 11 ta' april fil-3 u nofs waqt il-laqa ġuri u eh, jiena nħedġiġkom illi tħedġu l-kollegi jipparteċipaw f'din id-diskussjoni. Ħaġoħra, Intom fil-fajl ta'kom sibtu il-rapport dwar il-missjoni l-Aġenzija Ewropea l-Ambjent illi saret f'Novembru. Eh, mexija s-sur Farija u jekk tridu tkunu tafu iktar dwar xġara waqt din il-missjoni s-sibu rapport fil-fajl ta'kom. Jiddispjaċini Ninformakom illi membru importanti tat tim tagħna Giorgio Samanatidis se jitlaq mis-segretarjat Envi mux għax kacċajni jew għax nishtiqu li jitlaq, imma għalix eh, dinja parti mill-politiki ta' rotazzjoni tal-Parlament se jmur fil-Dipartiment ta' Politika A u nittama illi eh, minn hemmhekk se jkompli jaħdem mana u jikollabora fuq studji, eccetera. Aħna nawgurawlek eh, kull suċċess u eh, najdulek u koll li napprezzaw ħafna l-prezenza, apprezzajna ħafna l-prezenza tijak fil-segretarjat u verament sen nħossu in-nuqqas tijak. Mela, dawk kienu l-avvizi illi xtaqt eh, naqsam ma'kom. Għanna interpretazzjoni b'21 lingwa. u il-laqa bħal dejjem hija web streamed. Fil-files tana għanna u koll il-minuti tal-laqa ta' 23-24 ta' jannar ta' din is-sena eh, għallu li illi eh, il-minuti id-dumu ma jastu għall-approvazzjoni tana minħabba il-traduzzjoni. Forsi nistaw niddiskutu mal-koordinaturi biex naraw x'nistaw namlu biex forsi il-minuti uħorġu qabel Imma jekk ma wħadd li oġġezzjona għal dawn il-minuti, nista' ngħid illi dawn issa ġew approvati. U bekk issa jiena m'għandix iktar avviżi x'naqsam magħkom u nistgħu ngħaddu mill-ewwel għax-xogħol leġislattiv tagħna. L-ewwel net għandna abbozza rakkomandazzjoni fuq għat-tieni qari fuq il-rapport Dame Wilmet fuq l-apparat mediku. Ħanajdilkom fl-envi se nivvotaw għada fil-plenarja nivvotaw fl-ewwel ta' April. Umbat għada nivvotaw u fil-plenarja fl-ewwel ta' April se nivvotaw fuq la bozza rakkomandazzjoni għat-tieni qari ta' apparat mediku diagnostiku in vitro, il-rapport ta' sur Lise. Le, l-istess ma joċ għal-punt li mis, le, le, sejkonna nistennew it-tini għari u naddu issa għal-tini punt li la bozz ta' rakkomandazzjoni fuq il-konvenzjoni ta' Minamata fuq il-Merkurju. Nibda billi nati l-mikrofonu l-rapporter Issur Ek. Grazzi ħafna, Signora President. X'nista' ngħid? Wara li votajna fuq dan il-ġimgħa li għaddiet jiena verament kontent illi la darba ħna irridu nirratifikaw mal-ar kem jista' jkun jiena kuntent illi ir-rapport għadda daqshekk mal-ajra la volja kien hemm xi punt jew tnejn illi jiena kieku xtaqt illi konna ftit aktar ambizjużi fuqhom missa rridu nħarsu l qudiem U importanti li nħarsu l-qoddim għaliex bil-permezz tal-proċess ta' minamata għanna il-possibilità illi fil-futur nieħdu pass kbir biex innaqsu l-użu tal-merkurju f'ħafna oqsma differenti. Aħna il-kol nafu kemm u velenus il-merkurju u ma nistawx ma nkunux kontenti illi kienem di deċizjoni li t-tihdet tant malar se jkunem il-konferenza fil-ħarifa f'Ġinevra u nittama, għanna nittama u l-koll kem maħna li il-konvenzjoni ta' Minamata se tpoġġi biżejjed pressjoni fuq il-firmatarji kollha sabiex huma iħaffu il-proċess ta' tnaqqis u eh, sabiex jastu biex jeliminaw għal kollox il-merkurju minn kullim kien. Aħna ovvjament rridu kol niddekontaminaw dawk il- zoni fejn hemm il-kontaminazzjoni tal-merkurju rridu neħerġu il-neħu l-merkurju mill-materjal li bih eh, jintlew is-snin, eċetera, eċetra. U naraw kif se jproċedi dan il-dossier fil-futur. Grazzi ħafna. Issa għandi suppost nisma il-Shadow Rapporteurs u għannom tal-PP e, ma nafxek għal xaħat li jishtiq jitkellem. Is-sur dan tamix qed naraħ, is-sur Pawlu Ċilaqqas, Signora Dalli. Grazzi, President, Sur Paolucci ma setax ikun mana, imma bat nota li nixtieq naqrajilkom huwa sodisfat ħafna l-ġimgħa li għaddiet il-plenarja approvat eh, maġġoranza qawwija l ftehim provizorju fuq ir-regolament fuq il-Merkurju li dal-waqt jidħol fis-seħ u jallinja l-leġislazzjoni Ewropea mal-Konvenzjoni ta' Minamata dan tal-aħħar u għall ewwel ftehim internazzjonali vinkolanti li jfissa ċerti standards fuq il-Merkurju fost waħda mis-sustanzi l-iktar tossiċi għall-ambjent u s saxħa tal bnedem u għalhekk issa rridu nħaffu kemm jista' jkun biex nirratifikaw il-konvenzjoni nnifisha. Dan huwa meħtieġ sabiex l-Unjoni Ewropea tieħu sem fl-ewwel konferenza tal-partijiet tal-Konvenzjoni ta' Minamata illi se ssir fil-ġimgħa ta' 25 ta' Settembru ta' din is-sena f'Ġinevra. Aħna nilqgħu il-proposta tar-rapporter li jagħti l-konsens tal-Parlament għal din ir-ratifika u aħna se nappoġġaw din ir-ratifika għada. Grazzi. Grazzi ħafna Għannum tal lisija laqqas, għalde, l-ħodor, Sir Pjediċini mux għaw laqqas, il-Sinjura Dornano, telqet. Proset, mela ħanara jekk xaħat xi ħadd li jixtieq jitkellem fuq dan il-punt tal-Konvenzjoni ta' Minamata. Ħadd Tajjeb, mela kulħadd eh, għandu opinjoni ċara fuq dan nagħti l mikrofonu lill kummissjoni Signora jekk jogħġbok. President, eh, onorevoli membri tal-Komitat Envi, grazzi ħafna għal klim ġentili ta'kom. Il-Kummissjoni tilqa il-rakkomandazzjoni tal-rapporter Sur Ek li il-rapporter Ewropew għandu jagħti il-konsens tiegħu ratifika tal-Unjoni Ewropea tal-Konvenzjoni ta' Minamata fuq il-Merkurju il-rattifika tal-Unjoni Ewropea tal-Istati membri jiskuraw il-konvenzjoni titħol fis seħ malajr u eh, iwaqfu eh, emissjonijiet sabiex jonqos ukoll it-tinġis mill-merkurju madwar id-dinja dan se jkun tuġit mod partikolari għal ċittadini Ewropej peress li 40 sa 80 fil-mija tal-merkurju illi insibuh fl-Unjoni Ewropea fil-fatt jiġi minn bnadi oħra biex niżguraw li l-Unjoni Ewropea eh, tipparteċipa eh, b'dritt ta' vot sħiħ f'din il-konferenza tal-partijiet fl-aħħar ta' settembru ir-ratifika trid qabel 24 ta' Ġunju. Il-Kummissjoni taf li mhux l-istati membri kollha se jkunu eh, temmew il-proċeduri nazzjonali ta' ratifika sa' dak iż-żmien imma l-Unjoni Ewropea ma tistax eh, tkompli eh, tkaxkar saqajja u ddewwem il-dħul fis-seħħ ta' din il-konvenzjoni fil-plenarja Il-ġumma li għaddit intbat sinjal li l-Unjoni Ewropea edha fuq il-linja ta' qoddim u biħsieba eh, istkun ekonomija ħilsa mill-Merkurju. Dana huwa eżempju għal l-imsieħba internazzjonali tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna, Kommissjoni. Ma nafx jekk hawn xi ħadd ieħor illi eh, jixtieq jitkellem fuq dan is-suġġett? Le, mela nagħti lura l-mikrofonu lis-sur Ek. Onorevoli Ek. Le, Minamata, mhux il-konvenzjoni ta' Minamata. Il-punta qabel. Għadna fuq il-punta qabel. Grazzi. Sfortunatament eh, ma tantx eh, kien hemm nies li xtaqgħu jitkellmu fuq dan il-punt, imma naħseb li nistgħu ngħidu li eh, il-rapport u anke fir rigward tar ratifika, il-koll naqblu li l-Unjoni Ewropea għanda tir-ratifika malar kemm jista' jkun U huwa importanti illi aħna nkunu fuq il-linja ta' qoddim fl-isforz biex innaqsu l-użu tal-merkurju sabiex fil-futur nibatu sinjal li l-politika ambientali hija importanti ħafna għalina għaliex il-politika favur l-ambjent hija wkoll politika soċjali u aħna irridu nindirizzaw il-politika soċjali b'sens ta' responsabilità għaliex eh, fuq dan jorbot il-ħaj is-saħħa tal-ċittadini, tal-annimali u anki il-benesseri b'mod ġenerali tad-dinja li ngħixu fiha ħad gost li dar rapport ġie adottat maġġoranza fil-plenarja il-triq ta' qoddimna ma fiex ostakoli ħan istennew issa naraw x'ġej Signora Rivasi tixtieq tajt eh, kentejn. Signora Rivasi. dak illi jiena xtaqt nieħu l-opportunità biex ngħid fir rigward ta' test li aħna ifutejna u li ġie approvat eh, fil-17 ta' Marzu mill-Parlament jiena rrid nagħmel mistoqsija dwar ir-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Minamata. Intom tafu illi bħalissa l-Unjoni Ewropea u 26 stati membri iffirmaw imma għadhom ma ratifikawx il-Konvenzjoni ta' Miramata fuq il-Merkurju illi ġiet innegozjata taħt l ospiċi tal-Nazzjonijiet Uniti u adottata fl-2013. Bħalissa 128 pajis iffirmaw imma biss 38 irratifikaw fosthom iċ-Ċina, l-Ekwator, l-Svizzera u l-Istati Uniti hemm bżonn ta' ratifika ta' 50 pajjiż sabiex il-konvenzjoni titħol fisse design jum wara ratifika. U issa nara li huwa importanti wkoll illi l-ewwel kop par ratifika tal-konvenzjoni se ssir f'Settembru li ġej f'Ġinevra U nistaqsu illi l-Ewropa u l-Istati membri tagħha jirratifikaw il-konvenzjoni qabel din id-data biex nibatu sinjal qawwi l-bqija tad-dinja din hija talba li qed nagħmel li l-Ewropa għandha tirratifika din il-konvenzjoni flimkien mal-Istati Membri jekk jirnexxinna xinna nagħmlu dan qabel il-COP f'Ġinevra ikun sinjal importanti ħafna li qed tkun qed tibgħat l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna u peress is-sur Dantan għadu kif wasal huwa x-shadow rapporter għal PPE. Natiħ il-mikrofonu, grazzi Signora President, skużani ma jena kont f'kumitat iħor illi kien qed jaħdem fuq eh, rapport eh, u uh, iħor. Il-konvenzjoni ta' Minamata li ġiet firmata f'jannar tal-2013 hija propju il-qofol tal-xogħol illi aħna inna namlu għal dan l-aħħar xhur anzi għal sena biex niġġieldu kontra it-niġġis mill-merkurju l-ġimgħa diħla aħna sena adotta, anzi l-ġimgħa li għaddiet aħna adottajna test li huwa realistiku għanna biex nkunu kontenti dan se jallinja l-Unjoni Ewropea mal-programmi tal-Istati Uniti fuq il-prodotti li fjom il-Merkurju irridu nkomplu natu eżempju u ratifika ta' malar se tippermettilna bħala Unjoni Ewropea li konna rwol importanti waqt il-konferenza li se ssir f'Settembru eh, f'Ġinevra. Aħna ħdimna ħafna biex nilħqu dan il-lan hemm li nkunu prezenti issa waqt il-konferenza. Kollox huwa possibbli imma irridu namlu dak kollu li nistaw u malajr kemm jista' jkun. Um, as a commission, if you, you want to react on any of these two comments? Commissioni? naf illi diġa ħattu l-mikrofonu għamiltu spiegazzjoni. Fuq ir-ratifiki kienet meħtieġa li tittieħed azzjoni mill-Unjoni Ewropea biex issir ratifika mill-Istati Membri. Numru ta' Stati Membri diġa u dawn l-irwoli f'pajjiżhom għanna bżon ta' 12 ratifika oħra diġana 38 sabiex din titħol fis-seħ. Għanna messaġġi li sitt pajjiżi lesti biex jikunu jistgħu jirratifikaw dal-waqt. U mill kontatt li kellna ma' l-istati membri għanna bejn 6 u 7 stat membru li se jkun lest biex jirratifika fil-waqt. Għalhekk aħna qegħdin nittamaw illi dan ser jiskatta idħol fis-seħħ ta' din il-konvenzjoni biex tassew ikollna effett sostanzjali pal-Unjoni Ewropea biex insalvaw li ċittadini tad-dinja mill-emissjonijiet ta' merkurju. Grazzi tassew nawguralkom fil-ħidma ta'kom biex salvaw id-dinja Grazzi tal-prezentazzjoni ta'kom bekk nikkonkludu dan il-punt numru 7. move to our next item on our agenda, which is uh, Nistaw naħdu issa għal punt li mis fuq l-agenda tagħna il-prodotti tal-GMO. Oġġezzjoni skont regola 106 għanna ħames porters nibdew eh, bis sur Bart Stace. Hawnhekk qegħdin inqisu għabbosta mozzjoni għal riżoluzzjoni. Nati il-mikrofonu b'mod immedjat li l-onorevoli stess jekk joġbok. Grazzi tassew, signora President. Flimkien ma' xi kollegi oħra jiena sottomettejt oġġezzjoni għal l-approvazzjoni tal dan il-amherrun. Min jaqra dan jista' jara illi permess tal-applikazzjoni għall-autorizzazzjoni dan jista' iwassal biex jitwaqfu ċertu Eh, ċertu mart u anke ċertu anke pestiċidi li fihom il-glifosat. Issa, jekk imorru lura għal 2016 ir-rakkomandazzjoni kienet waħda pożittiva, imma jekk wieħed jaqra fid-dettall tistgħu taraw illi kien hemm minoranza fiħdan eh, l-opinjoni tal-EFSA u il-problema għal din it-talba l-autorizzazzjoni hija illi ġiet sottomessa applikazzjoni inizjali imbagħad ġiet estiża għal 20 kombinazzjoni oħra. Il-problema hija illi uħut minn dawn is-subcombinations naqqas biss jeżistu. U lanqas għaddew minn testijiet ta' sekurta. Hemm eh, informazzjoni fil-letteratura xjentifika iżda issa qalet li dawn l-20 kombinazzjoni qed isiru bħala salvagwardja u kien hemm anke konsultazzjoni mal istati membri u min segwu din il-konsultazzjoni jaf illi kien hemm ħafna kummenti u ħsibijiet fuq in-nuqqas ta' data, nuqqas ta' riċerka, in-nuqqas ta' informazzjoni dwar l-effett ta' dawn. U anke e, ġiet kritikata il-mod kif saru t-testijiet u l-impatt fuq l-ambjent. U l-opinjoni tal-minoranza kienet illi is-surval qal illi dawn l-20 eh, subcombination mandomx bizzejiet informazzjoni. U ma jispiegawx għalfejn kien hemm dawn id-diskrepanzi fid-dokumentazzjoni. Ovvjament fir-riżoluzzjoni għada fġe ke u elle għanna premessi li rigwardaw dan. Hemm dibattitu sħiħ dwar it-tolleranza fir rigward tal-glifosat u l-ammonium li huwa tossiku qabel anke jikbru l-pjanti. Il-problema tal-glifosat kienet illi kellna dibattitu illi kien għadu għaddej anke wara li kellna l-opinjoni tal-ekka il-ġimgħa li għaddiet. Apparti minn hekk għad hemm proċeduri u eh, l-Kumitat Permanenti tal-Istati Membri kellhom laqa fuq dan is-suġġett. U raw illi għaxa biss minn 28 stat membru appoġġjaw il-proposta tal-Kommissjoni għalhekk tirrappreżenta biss 38% mill-popolazzjoni Ewropea. U għalhekk flimkien ma' kollegi oħra jiena qed nissottometti din l-oġġezzjoni. U qegħdin nippreżentaw din ir-riżoluzzjoni li se nivvotaw fuqha għada. Riżoluzzjoni fija l raġunijiet kollha. U inħeġġeġ lill-membri sabiex jappoġġaw din l-oġġezzjoni mresqa minn ħames membri. Grazzi, issa nara jekk hawnx korrapporters li jixtiequ jintervjenu wkoll. Mela, naddu għall-onorevoli li messi eh, del, del gruppo PPE eh, tengo che decir che Irrit najt illi dinija autorizzazzjoni kif għal rapport fu l amherrum um, modifikat ġenetikament u dana eh, u uh, anki dak kollu illi kien prodotti li saru permezz dan l amherrum dak kelli għanna sa huwa għat ta' implementazzjoni fejn il-Kummissjoni jider li qabżet il-mandat tagħha. Dan huwa eżempju ta' użu ħażin li qed isir mis-setat li għandu il-Parlament. il evalwazzjoni illi saret mill-lefsa f'ħames paragrafi differenti għabbażi ta' opinjoni minoritarja, ġifiri opinjoni waħda edha tiġi accettata fuq l-opinjoni tal-maġġoranza, ġifiri tal-bord li kien qed iwettaq l-investigazzjonijiet. Peress li kienem din l-opinjoni minoritarja ma dana ma kienux bil-forsi bazati fuq xi punt speċifiċi, aħna ma nistawx inwarbu l-opinjoni xjentifika sempliċement għaliex ma toġobniex. Meta eh, nas naslu għal paragrafi da kollu li, li referi għal glifosati, ma jamlux sens fil-fat għalix li dejjem miex li wieħed ikabbar il-amħirru il imma l-użu tiegħu fil-alf u eh, materjali li jintuża għall-alf wieħed ma jistax jgħid imma il dan il-qamħirrum mhux għalhekk huwa imkabbar li kien se nivvota kontra din l-oġġezzjoni. Jien. Thank you very much. Grazie tassew, Signor Ayuso, l-onorevoli Grastet. Merci beaucoup, Grazie ħafna, signora President. Jiena nixtieq norbot ma dak li kif qalet eh, Pilar Ayuso. Aħna kemm il-darba kellna diskussjonijiet fuq dan is-suġġett u eh, jiena issa se nitkellem iktar fuq il- eh, il-forma u mhux fuq is-sustanza u jiena nistaqsi u anki jiena imħasba wkoll eh, dwar il-proliferazzjoni ta' delegati u ta' eżekuzzjoni li qiegħda tikseb il-Kummissjoni u l-esperti tal-Istati membri li mhux dejjem għandna l-possibilità nikkontrollawhom. Fuq il-GMOs hija proċedura legali standard li segwi l-analiżi tar-riskju li tagħmel l-EFSA Jiena naħseb li jaħasra li l-proċedura ta' oġġezzjonijiet dejjem titawweġ għal finijiet ta' strateġija politiki maħsubin biex eh, jimlew l-aġenda tal-komitat tagħna li huma pallanti kamera eh, regolamentari biex waqfu l-oġezzjonijiet għal dawn l-atti delegati u propju minħabba fek naħseb illi dan il-komitat tagħna qed jitlef il-kredibilità tiegħu fuq il-proċedura ta', ta autorizzazzjoni ta' prodotti GMO għandna qafas regolamentarju ċar li l-Kummissjoni Ewropea tirrispetta għabbażi tal-analiżi tal-riskju illi isir mill-Aġenzija tagħna l-EFSA u għalhekk naħseb illi eh, tkun ħaġa tajba illi noqogħdu nieqfu nikkritikaw u noqogħdu ħin kollu nagħmlu oġġezzjonijiet skont l-artiklu 106 fil-fema tiegħi f'dan il-każ partikolari anzi dan huwa biss każ wieħed u eżempju wieħed fost ħafna tal-dak li jiġri dejjem fil-fatt hemm il-kumitat kompetenti jista' jippreżenta l parlament proposta ta' riżoluzzjoni motivata u jgħid li abbozz ta' qatja u ta' miżura ta' eżekuzzjoni jaqbes il-kompetenzi ta' eżekuzzjoni maħsubin flat leġislattiv bażiku jew mhux skont il-liġi tal-Unjoni għal raġunijiet oħrajn, ġifieri żewġ raġunijiet jibbażaw eh, jiffurmaw din l-oġġezzjoni jekk ma jkun skont lat bażiku jew mhux skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk din l-oġġezzjoni partikolari ma tikkonformax ma ta' żewġ kriterju m'għandix teżisti fuq il-depozitu ta' oġġezzjonijiet fil-fatt hemm kumitati oħrajn li jagħmlu jużaw proċeduri oħrajn għal preżentazzjoni ta' dawn l-oġġezzjonijiet. Naħseb li tkun ħaġa tajba sabiex dan il-kumitat tagħna jaħdem aħjar. Grazzi. Thank you very much. Grazzi tassew lill-Onorevoli Grostet. Naqbel miegħek mija fil-mija. Jena u kol rajt dan l-ammont sostanzjali u nixtieq li natu importanza lil dawn l-oġezzjonijiet li suppost ikunu skont ir-regoli. <laughs> Però mhux dejjem taħdem tajjeb li kolon naqsek oġezzjonijiet, din hija xi ħaġa li rridu niddiskutu fuq livell ta' koordinaturi. Forsi nistgħu nersquha mal-kollegi tagħna biex naraw kif nistaw nindirizzaw dawn it-tip ta' suġġetti għal oġġezzjonijiet. L-Onorevoli Parnio. Grazzi, Signora President, kollegi. Jina ma naqbilx ma'kom. Ma ma naqbilx ma dak li għadna kif smajna jina naħseb li aħna qed nitkellmu fuq suġġett li huwa verament politiku u li il-Parlament Ewropew Eh, bil-persuni eletti b'suffraġġju universali għanna id-dritt li nesprimu l-opinjoni tagħna waqt din il-proċedura ta' oġġezzjoni. Min naħseb li dak mhux biss utli imma san sitra ta' eh, protezzjoni ta' 500 miljun ċittadin Ewropew. Aħna ħafna drabi eh, jiddispjaċina illi l-Unjoni Ewropea għandha immaġini tant negattiva fajnejn iċ-ċittadini Għalhekk eh, iva l-industrija mhux rebruħu għoż dak li aħna nagħmlu, imma forsi nistgħu nizguraw illi iċ-ċittadini tagħna ikollhom opinjoni aħjar tal-istituzzjonijiet tagħna li fl-aħħar mill-aħħar maħniex in-nazzjonalisti u dawk li huma kontra l-Unjoni Ewropea li jsemmaw u waqt l-elezzjonijiet Ewropej eh, kif rajna fl-2014 Imma jiena et nitkellem għannum ta' kollega tijaj Gijom Balas illi ma setax ikun hawnhekk illum minħabba il-kampanja presidenzjali li hemm fi Franza u huwa talabni li nitkellem għannum tiegħu bħalma tafu Gijom Balas flimkien ma' bosta deputati minn gruppi politiċi eh, qed jagħmlu biċċa xogħol fil-komitoloġija sabiex jiżguraw illi l-ispirtu tal-votana fuq il-GMOs ikunu eh, ikunu rispettat fil-sostanza jridu joġġezzjonaw għal qatt ta' eżekuzzjoni li tkun l-autorizzazzjoni ta' 20 prodott differenti fostom eh, amherun illi eh, huma eh, resistenti għal pesticidi u anke li fkun fihom proteini illi jagħtu tolleranza għal eh, pestiċidi dawn ġew prezentati fl-ewwel ta' jannar tal-2011 kien hemm talba li dawn jitpoġġew fis-suq eh, u ta' ikel eh, ikel u anki alf tal-annimali, eccetera. Tipi, irridu nkunu preċiżi u naħseb illi huwa propju dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk fil-Kumitat MV Saħta u Saħħa u eh, eh, Sikurezza tal Professa tal-Ikel aħna ma nistgħux napprovaw varjetajiet illi m'hemmx serħin tal-moħħ fuqhom hemm l-opinjoni xjentifika tal-EFSA illi ma tagħti ebda data speċifika fuq dawn il- dawn il-prodotti u l-produtturi laqqas ma taw eh, informazzjoni għalfejn din id-data hija nieqsa u għalfejn qisu illi dawn ma kinux rilevanti għall-analiżi tar-riskju illi saret dak li xtaqt ngħidilkom għannom tal-kollega tiegħi Balas. Grazzi tassew ma nistax nħalli l-surbazzi iktar ħin l laqqasija taw. jini kelli namillek sinjar biex taqta fil-qasir. Għanna żewġ minn oħra li jixtuq intervjenu. Tleta. Tleta. L-ewwel l-Onorevoli Pietikajnen. Grazzi. Hawnhekk għandna żewġ riski. Riski faċli li nistgħu nantiċipawhom u riski li nistgħu noħdu għam lura. Per eżempju, jekk nitlaqt b'karozza u xaħat jista' jfejjaqni. Imbagħad hemm riski li huma irreversibbli li huma li jagħmlu ħafna ħsara u li ma nistgħu nagħmlu xejn dwarhom u nħeġġeġkom biex taqraw il-ktib Black Swan minn nas mtħallab li huwa fost l-iktar riċerkaturi li studja ir-riskju. Fuq il-GMOs, fuq il-endocrine disruptors, Dan huwa moviment silenzjus li qed isir. Bħal lotterija li se tindrabaħ lotterija negattiva li se tindrabaħ aktar l-qoddim u li ma tistawx toħdu għalura, ma nistawx hija irreversibbli. Dan huwa il-punt, dan huwa din hija raġuni għalfejn fil-konvenzjoni internazzjonali għandna prinċipji ta' prekawzjoni fuq kwistjonijiet ambjentali u tas saħħa U din ir-raġuni għalfejn għandna noqogħdu ħafna attenti fuq il-GMOs mhux se joqtluna mod immedjat, imma jekk ir-riski huma eh, xi ħaġa li ma nafux biżejjed dwara. mela dak li se jiġri huwa illi ikunu qegħdin nagħmlu żball kbir U għalhekk dawn l-oġġezzjonijiet huma importanti ħafna, mhumiex biss kwistjoni teknika ta' aġenda jekk hemmx ħafna jew xtejt. Jiena l-mistoqsija nagħmilha mod ieħor, forsi il-Kummissjoni qed toħroġ bus approvazzjonijiet fuq din il-kwistjoni u dan iġġielna nieħdu azzjoni. Grazzi tassew, però xorta għanna regoli fil-parlament, fil nkella noqdu nikdbu l-kodba. Mux qed ngħidu li dawn l-affarijiet mhumiex importanti, imma ir-regoli rridu jiġu rispettati l-Onorevoli Girling. Grazzi tassew, jina nishtiq nixbedilkom l-attenzjoni għal fatt li taħt il-regolament ta' komitoloġija, il-Parlament Ewropew jistabbis oġġezzjona fuq raġunijiet fejn il-Kummissjoni tkun kisret setat sa' implementazzjoni. Aħna ridna nuru u koll il-tħassib tagħna fuq dan il-punt iżda ma il-Komissjoni ma kistriċ setat tagħha fuq il-GMOs u m'hemm xejn fir-regolament li jikkonvinċini li dan huwa minnu dan il-punt namlu kull darba li jkollna dawn l-oġġezzjonijiet għal-GMOs. U nixtieq nitlob il- servizzi legali biex jikkommentaw dwar dan għalfejn qegħdin noġġezzjonaw meta ma jkunx hemm raġunijiet validi. Fuq il-kontenut nara fil-fatt illi hemm min qed jiffoka fuq l-opinjoni ta' minorità fil-opinjoni, ta' minoranza fil-opinjoni. Dawn huwa entità xjentifika ma jirrappreżentax il entità xjentifika ta' tanja mandat aħna tirrappreżenta biss il-minoranza. Iżda xorta jider li dawn u jimxu ma' din l-opinjoni. Permess ta' kodeċizjoni tajna l-lefsa dan il-mandat u tajna l-Kummissjoni iżda ta' implementazzjoni. Jekk l-implementazzjoni ta' dawn it-tnejn qed jiġu iddubitati, mela l-atti kollha ta' kodeċiżjoni eh, jisu jiġu iddubitati. Ir-regolament tal gmo għandha tiġi bbażata fuq ix-xjenza u wara li jkun hemm evalwazzjoni ta' sigurtà f'saħħitha u anke fir-rigward tal-aċċess għas-suq. L-effiċenza tas-sistemi li għandna fil-Parlament Ewropew huma rikonoxxut madwar id-dinja bħala eżemplari u nixtieq li nagħtikom twissija wkoll fuq il-lingwa. X'inhuma pereżempju ir-riski irreversibbli? Jgħid li hemm riski li qed jiġi hawnhekk qed jiġi insinwa hawnhekk illi il-GMOs mhux ħaj joqtluna b'mod immedjat imma li eventwalment ser joqtluna. Għan hawnhekk kwistjonijiet politiċi. Grazzi tassew onorevoli Rivas Sekjoġbok. Grazzi Jina qed niskanta li qegħdin tesprimu dubji dwar dan l-oġġezzjonijiet għaliex eh, dan huwa propju seta li għandna aħna bħala membri tal-Parlament u kieku ma kienx hemm dawn l-oġġezzjonijiet aħna ma kienx ikonna eh, possibilità li eh, eh, noġġezzjonaw dak li qed tagħmel il-Kummissjoni pereżempju u hemm il-fatt ukoll li l-EFSA ħarġet opinjoni pożittiva intom tafu l-EFSA kif taħdem dejjem fuq il-konflitt ta' interessi. Jiena nista' ngħidilkom aħna tlabna kemm il-studju fuq il-glifosati illi qatt ma jsiru pubbliċi mela kif tridu li opinjoni xjentifika tingħata fuq pubblikazzjonijiet li huma konfidenzjali din mhix ħaġa possibbli. U għalhekk biex eh, ikolkom x'tomodu x'iswa li wieħed jagħti autorizzazzjoni għal tkabbir tal-GMOs li huma resistenti għal glifosati meta qaraw x'għadu kif ħareġ il-Monsanto Paper għalix hemm bdewa illi għandhom kanser eh, eh, fil-taddem illi attakkaw il-Monsanto. Għalek hemm il-Monsanto paper ħafna eh, paġni issa li issa saru pubbliċi xi 250 paġna. Monsanto kienu ħalsu li xaħat sabiex l-speċjalisti il-speċjalista James Perry fal glifosati li kiteb xi 300 pubblikazzjoni kien qal li glifosati kien qed jikkawża mutazzjonijiet. Monsanto għamel minn kollox sabiex dan ix-xjentist joħroġ b'opinjoni differenti u daqal le ix-xjenza hija dik jiena xjentist u x-xjenza hija eh, tfisser li jsiru l-istudji għalhekk b'dan id-dokument tana jitfa' dubji fuq dak li qalet lefsa u dak li qalet leka għaliex issa mhix biss eh, sempliċi eh, perturbatur imma xi ħaġa t tikkawża il-kanċer u saħansitra ehm, jikkawża il-mutazzjonijiet. Jiena għandi dubji fuq il-kwalità tal-evalwazzjoni li tagħmel lefsa u ħaġa oħra Hemm bżonn ta' oġġezzjoni għaliex l-istati membri mhux kollha jaqblu. Araw pereżempju fl-aħħar laqgħa tal-Kumitat tal-Esperti hemm 10 stati membri li kienu lesti li votaw favur l-autorizzazzjoni u 13 li kienu kontra. Ġifieri din mhix biss kwistjoni tal-pożizzjoni tal-membri tal-Parlament imma ta' ħafna stati membri wkoll. Aħna ma rridux e MOs li huma resistenti għal glifosat għaliex il-glifosat probabbilment huwa karċinoġenu u dana ma jiswa xejn simply want to ask you to stick to two minutes. Sempliciment nixtieq nitlobkom li żommu ma' żewġ minuti biex kulħadd ikollu iċ-ċans li jitkellem. Xi ħadd iktar mill-membri li jixtieq jintervjeni? L-Onorevoli Grostet? Eh, Sempliciment għaliex dan id-diskussjonijiet eh, fuq il-suġġetti delikati bħal GMOs ikonna kemm il-darba ma nixtieq illi nkunu raġonevoli aħna grazzi għal GMOs sibna ċerti mediċini li huma indispensabbli ġifieri laqqas ma nistgħu nikkundannaw b'mod sistematiku l-GMOs kollha għaliex tkun ħaġa żbaljata Jena tifakkar konftan f'dan bat meta rridu u kol biljuni ta' persuni fid-dinja nirringrazzaw l-Alla li konna l-GMOs. Eh, Grazie tassew xi ħadd ieħor. Tajjeb mela ħanat il-mikrofonu lill-Kummissjoni. Grazzi, Signora President, grazzi tal-li tatur il-mikrofonu l-Kommissjoni. Aħna smajna b'attenzjoni il-kommenti kollha li saru. Ippermetti li fil-qosor natikom spiegazzjoni tal-elementi prinċipali tal-abbozza tal-autorizzazzjoni tagħna. Jiena nixtieq nisħa illi il-Kummissjoni segwiet il-passi proċedurali li huma stabiliti fil-leġislazzjoni tal-GMO u dak illi u li lefsa wetqet evaluazzjoni ta' riskju komprensiv fir-rigward ta' l-effetti potenzjali fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u fuq l-ambjent illi stati membri kellhom l-opportunità li jikkommentaw fuq il-valutazzjoni tal-riskju u dawn iddaħlu wkoll fl-opinjoni u l-EFSA esprimew l-opinjoni tagħhom fil-laqa tal-Kumitat Permanenti. Issa f'konformità mar-regolament 18-29 tal-2003 li regolament li autorizza il-GMO fil-flalf u l-ikel e, u l-efsa evalwat dawn il-kontribuzzjonijiet u ma kienx hemm e, evidenza ġdida li tikkomprometti l-użu ta' dawn il-prodotti għalhekk għabbażi ta' dan aħna ridna nagħtu awtorizzazzjoni għabbaż awtorizzazzjoni għal dawn il ġimus u nisħaq għal darboħra li dan jimxi mal-għan ta' regolamenti ġifieri li nisalvagwardjaw livell għoli ta' sigurta s-saħħa tal-bniedem u tal-benessri tal-annimali, tal-ambjent u tal-interess tal-konsumatur. Id-deċiżjoni ġitivu data fis-27 ta' Jannar U kif tafu ma kienx hemm opinjonijiet favur jew kontra. U issa l-Kummissjoni għandha l-obbligu li tipproċedi. Fuq l-aspetti xjentifiċi, l-panel tal-GMO tal-EFSA uża mod definit ta' dan it-tip ta' evidenza u konkluda illi dawn l-20 sub-combination muma tal-ebda tħassib ta' sigurta' u dan kien ibbażat fuq data konkreta għall ħames elementi u ħames sub combinations. Dan biex nwieġeb għal komment li sar fil bosta rezoluzzjoni li ma kienx hemm biżejjed data li ġiet messa. Iva dan sar fid dettall mill-lefsa għabbażi ta' ħafna evidenza. il-komment li sar fuq il-pestiċidi. Rridu nżommu f'moħħna illi l-autorizzazzjoni ta' pestiċidi huwa regolamentat mill-leġiżlazzjoni tal-pestiċidi u ovvjament skont jekk din, din regolamentazzjoni ta' provax jew le dak il-pestiċida, il prodotti li jpoġġew fissu irridu jirrispettaw il-livelli massimi ta' residwi. Per eżempju, jekk iġi autorizzat pestiċida speċifiku, il-prodotti irridu jirrispettaw il-livelli ta' residwi ta' dan il-pestiċida li huma permissibbli f'kull prodott. Dan it-tip ta' amħirrun mhuwiex fl-Ewropa jiġi importat bħala għal ikel u dan ifisser illi dan irid jirrispetta il-livell massimu ta' residwi li huwa stipulat għal dan it-tip ta' pestiċidi. Jekk dan il-livell massimu għandu jiġi ktar definit fil-futur, da żgur dan il-qamħirrun ukoll irid jirrispetta dawn il-livelli. Għalhekk huwa importanti ħafna li nagħmlu distinzjoni bejn il-GMOs fil-leġislazzjoni tal-pestiċida anke jekk fil-prattika dan il-qamħirrun irid jirrispetta dawn il-livelli residwi massimi. Jiena smajt bħal kollegi l-kommenti kollha illi saru iżda irridu nisqu illi il-Kummissjoni segwiet il-passi proċedurali kollha xirqa u diffiċli ħafna naċċettaw illi aħna ksirna istatat tagħna għax dan ma aħna segwejna il-passi kollha l-EFSA għamlu opinjoni dettaljata fuq dan il-qamħirrum u il-Kummissjoni qed timplementa dawn l-obbligi legali. Nirringrazzjakom ħafna għall-attenzjoni tagħkom u nittama li tifmu għalfejn dan l-abbozz ta' autorizzazzjoni huwa ġustifikat għabbażi ta' raġunijiet xjentifiċi f'saħħithom. U l-passi li qed jittieħdu huma legali, grazzi tassew. Dan se nivvotaw fuq għada u fil-plenarja ser nivvotaw fl sessjoni ta' April. Tajjeb naddu għas-suġġett li jmiss fuq l-aġenda tagħna qed nara nis deħlin naħseb li għandna xi suġġett interessanti. Għandna oġġezzjoni oħra, oġġezzjoni oħra Triton X100 nati il-mikrofonu l-Onorevoli Gerling bħala rapporter. Grazzi tassew. Din l-oġġezzjoni hija differenti minn dik ta' qabilla għaliex hija bbażata fuq id-dritt tagħna li noġġezzjonaw. U mhux sempliċement biex inkunu wedna xi ħaġa. Dan huwa qatt delegat li aħna bħala kumitat għandna responsabilta li nqisu u li għandna id-dritt li naġġezzjonaw fuq. Jiena oġġezzjonajt l-abbozz delegat ta' delegat minn mis-settur ta' xjenza u life sciences. Nixtieq insemmi l-lif f'dan il-kumitat u anke ċittadini ħossu li dawn huma sustanzi tossiċi iżda fil-verità ir-realtà hija differenti. Mhix kwistjoni tal- l-elementi fihom imma kif jiġu użati u meta dawn jiġu użati waslu għal benefiċċji fis-saħħa pubblika. Dan huwa detergent għal mediċini inneħħi il-viruses u inneħħi l-impuritajiet ta' proteini. Jagħmel il-mediċini siguri huwa l-użu tiegħu huwa imniżżel mill-Aġenzija Mediċinali Ewropea huwa użat ukoll fil-trattamenti tal-kanċer, diabete, hemofilja, vaċċini. tamir mediku diagnostiku u oħrajn. Dan huwa importanti ħafna għal kollegi meta jiġu biex jisu din l-oġġezzjoni ma naħsibx illi il-proposta tal-Kommissjoni toffri biżejjed garanziji illi dan jista' jiġi użat fix-settur tal-xjenzi. Ma nasibx il l-Kommissjoni qiegħda f'pożizzjoni li tagħtina dawn il-garanziji għaliex għadha ma wet qed tibta tip ta' evalwazzjoni tal-impatt jew analiżi f'dak l għandu x'jaqsam mal-impatt li se jitħalla fuq is-settur tal-life sciences. Il-aktar li ħassibni huwa iż-żmien ta' awtorizzazzjoni u jekk hemmx perjodu ta' awtorizzazzjoni massima. Il-kollegi naħseb se jgħidu li l-awtorizzazzjoni hija possibbli fit-teorija iżda fil-prattika naraw illi hemm massimu ta' 12 il-sena. 12 il-sena ma jikkonsidrax il-ċiklu ta' ħajja ta' prodotti medicinali fejn clinical trials kultant idumu anke 15 il-sena. Il-kumpaniji li jużaw triton fil-proċess ta' manifattura għalhekk għandhom dimaw awtorizzazzjoni li ma tkoprix iċ-ċiklu ta' ħajja sħiħ ta' prodotti tagħhom. U għalhekk eh, jitfadu fuq il-vjabbiltà ta' dawn it-tip ta' prodotti. Issa hemm ukoll numru ta' inkonsistenzi fl-approċċ tal-Kommissjoni. Skont premessa F ukoll eżenzjonijiet u eh, sostanzi li jiġu użati fil-prodotti medicinali iżda mhux li qed jiġu użati fil-manifattura. It-traċċi li jinstabu fil-prodotti medicinali huma eżentati imma meta din tiġi użata fil-manifattura mhumiex eżentati. Għalija din ma tagħmel sens nixtieq inkun naf x'inhi l-ispjegazzjoni tal-Kummissjoni għandi tħassib ieħor ukoll. Il-fatt li l-Kummissjoni ma naxxilix tiżviluppa approċċ li jindirizza il-prodotti farmaceutiċi iżda qatt jekk dan sal għatma ma diskussjoni. Il-Kummissjoni tawtorizza l-użu ukoll taħt l-użu ta' trajtin taħt leġislazzjoni tal-agrikoltura. Mem ebda evidenza li dan is-sustanza iwassal li sustanza twassal għasar ambjentali u dawk li jużaw it-triton fil-manifattura tagħhom mhux jiġu affettwati. Jiġifieri ser jiġu eliminati biss partizajra mill-industrija Ewropea li u għalhekk ħajibqa' min juża din is-sostanza. L-approċċ tal-Kummissjoni għalhekk ma jindirizzax dan it-tħassib importanti għalhekk inħossli was proporzjonat u mhux qed jilħaq l-anijiet ta' reach nifhem illi dan qed jipprova jżid 11 eh, il sustanza oħra l-anes 14 eh, ma nafux jekk hux ideali illi dawn jisiru f'daqqa, jitpoġġaw f'daqqa. Semmejna u koll il kafejna l-aħħar darba li kalla l-istess bundling effect. Nixtieq nissimaw il-kummenti tal-kollegi u l-ispiegazzjoni tal-Kommissjoni fuq il-punti li għajjimt. Grazzi tassew. Issa nati il-mikrofonu lill-membri nibdew biex xadow si rappresentanti tagħhom. L-Onorevoli Grostet. Eh, merci Madame la Grazie, Signora President. Jena għet nitkellem għannum tal-kollega tijaj li ma setax ikun hawnhekk sul mawlu biex nuri li l-kollegi tijaj li jiena minix kontra l-oġezzjonijiet, jiena sanajdillom li din it-tarba naħseb li din oġezzjoni ġustifikata. li xidir li jekk aħna npoġġu fuq il-lista ta' l-annes 14 ta' riċ, ġifiri il-sustanzi li rridu jkunu approvati minn qabel, il-familja li taħħa huwa Eh, Jammel parti Triton X eh, fiżbal fil-opinjoni tijaj wasbal. Is-Sinjura Gerling spjegat eh, mota ħafna dan jintuża fil-proċess tal-produzzjoni ta' ħafna prodotti medikali, anke f'tamir, u sabiex jitneħu il-viruses u anki biex dan huwa autorizzat mill-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini u jekk wieħed juża Triton X100 fuq l-lista tal-annes tal-riċa jista' jagħmel sens imma jekk wieħed juża dan il-prodott fil-proċeduri industrijali oħrajn bħal pereżempju fiż-żeba imma jagħmel ħsara kbira għas settur tal-bioteknoloġija Għallek anki jek din id-deċizjoni mis se twassal proibizzjoni sħiħa ta' din is-sustanza, xorta waħda l-użu tagħha se jkun sottomess għal autorizzazzjoni minn qabel limitata fi żmien li se jikkomplika ħafna il-proċeduri u jiddaħħal ħafna nuqqas ta' eh, eh, sigurezza għal kumpaniji Eh, naħseb illi ċiklu ta' svilupp ta' medicina jew ta' tamir med mediku hija twila ħafna u eh, din l-inċertezza illi eh, se jkun hemm kull darba illi il-permess ta' Triton X ikun hemm ġeddet se dejjem se tawwal il-produzzjoni ta' ċerti prodotti bżonjużi fil-qasam tal-medicina li ma jirrepreżentaw ebda riskju, ċerti prodotti li huma indispensabbli għal pazjenti wkoll u għalhekk hemm riskju reali għas-saħħa pubblika. Jiena nappoġġa bisħieħ il-pożizzjoni tas-Sinjura Girling u l kollega tijaj li tkellim tan-num tijaw dak li xtaqni najt. Sur Pok. Um, uh, Grazzi, Signor President. Iva, aħna qed niddiskutu il-oġġezzjoni u ġustifikaw il-miżura kontra il-grupp wieħed erba' wieħed wieħed tlieta tlieta taħt reach il-sustanza marufa para Triton x Mija li tintuża fis-settur tal-biofarmaceutika u kliniċi. Din dan huwa grupp ta' sostanza li għandha karakteristiċi ta' endocrine disruptors. il l-erba ċert OP hija dik li toqtolna, din għandha effetti estrogenċi. Edha nizla taħt għannes 14 m'hemmx dubju din is-sustanza jista' jkollha effetti serji fuq l-ambjent u l-Kummissjoni tajt li l-endocrine disruptors m'għandhomx ikunu fissu u m'għandhomx ikollhom awtorizzazzjoni. Hemm ukoll l-inklużjoni ta' 12 e, sustanza fan nesser batax, hemm lista ta' sustanzi illi m'għandhomx jintużaw sakemm ma jkunx hemm applikazzjoni ta' autorizzazzjoni u din tingħata. Dan ma jfissirx proibizzjoni, però pass fil-proċess ta' autorizzazzjoni ikun hemm biss proibizzjoni f'każ li ma jkunx hemm applikazzjoni għall autorizzazzjoni f'dan il-kas il-sustanzi ma jkunux imniża taħt għannes 14 sustanzi ta' tasib kbir. Dawn il imniżla taħt regolament 1-8-9, eh, dissa, tnejn dissa 2003 Mem lebda raġuni sabiex niblokkaw l-użu tal-12 sustanza taħt eżenzjoni li ma tistax tingħata taħt reach. l di mur ser jappoġġi din l-oġġezzjoni. Grazzi ħafna. Fuq il-list ta' tiegħi għandi s-Sinjura Rivasi hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem fuq din l-oġġezzjoni. Grazzi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 il-Kommissjoni u nifirħilla li l-Kommissjoni trid tinkludi il sustanza plan-nes ta' riċ illi huma sustanzi li ħasbuna ħafna li dal-waqt jkunu projbiti fis-suq eh, Ewropew fostom il-ftalati. Issa dik li qed is Sinjura Gelling huma 12 il-sustanza li ma jkunux projbiti u dana minħabba li eh, kumpanija illi elilili illi propju t-podġi fissu il-Triton X 100 u mux il-Triton X 100 imma il degradazzjoni tijaw illi jissiru mbat er ter OP illi huwa wieħed minn dawn it tnax il-sustanza konċernati minn dak li qed tipprova tagħmel kummissjoni jekk aħna naċċettaw l-oġezzjoni ta' Sinjura Gelling it tnax il-sustanza illi iħasbuna ħafna ma jkunux ipprojbiti. Issa qed jgħidu li imma din hija sustanza li importanti ħafna għal mediċini ma nifhimx għalfejn imma jista' jkun Imma jekk dan huwa l-każ il-laboratorju illi li jista' jkompli poġġi fis-suq eh, eh, Triton X100 u l-kumpaniji jistgħu mbagħad għandhom 24 xahar biex jitolbu l-estensjoni tal-permess. Tal huma jitolbu illi 12 sustanza oħra jkunu klassifikati sempliċement biex jiddefendu dak li qed jagħmlu huma din hija xi ħaġa inaċċettabbli aħna rridu li dawn it-12 sustanza li ħasbuna ħafna jkunu eliminati għaliex jaffettwaw is-saħħa tan-nies jekk hemm laboratorju illi rrid jipproduċi din il-sustanza antivirali jridu jitolbu eh, autorizzazzjoni addizzjonali ma nafxin il-problema għal prodott wieħed intom tridu illi twaqfu l-eliminazzjoni ta' 12 sustanza li huma tant ħżiena għas-saħħa. Ejjena eh, ma nistax nifhem eh, l-oġġezzjoni tagħkom x'inhi. Thank you very much. Uh, now I turn to the Commission. Thank you very, <clears throat> uh, thank you very much, uh, Madam Chair. Grazie Signora President. Risposta l-argumenti li tqajmu mis Signora Gerling fil posta rizoluzzjoni tagħha nixtieq insemmi illi għana fil-fatt mhux qed nitkellmu dwar għatti delegati, però regolament li ser jiġi adottat għaliex ir-riċ għadu ma adottat adottat adattat anzi għal trattat ta' lisbona l-autorizzazzjoni hija dwar il- karatteristiċi eh, intrinsiċi u meta niddeċidu dwar il-lista ta' sustanzi ta' għannes 14 dan huwa prinċipju daħal fir l-identifikazzjonijiet ta' sustanzi huwa ta' tasib kbir. Dan għandu jiġi teġis fuq il-karatteristiċi inerenti u dan jidħol meta il-Komissjoni tirfittati l-autorizzazzjoni jew tirrifjuta. Hemm kontrolli anki jekk il-benefiċċji huma ola mir-riski. Is-Sinjura Gerdik staqsiet x'taħseb il-Kummissjoni dwar il-fatt li sustanzi li preżenti fi prodotti mediċinali huma eżenti mill riġ imma sustanzi bħal Triton x li huma użati fil-produzzjoni mhumiex din hija realtà l-artiklu fir-riċ jgħid dan ir-riċ hekk kif adottat mill-Parlament u l-Kunsill għandu eh, eċezzjonijiet għal ċertu sustanzi. Hemm sustanzi fan-nes li huma l-istess sitwazzjoni, prodotti eżempju użati fil-prodotti medicinali, però mhux prezenti fil-prodott finali u ma soġġetti għal autorizzazzjoni. Il-Komissjoni Diġata ta' autorizzazzjoni għal dawn is-sustanzi kien hemm opinjonijiet ukoll dwar loti ta' permessi. Il-industrija farmaceutika tista' tiddirsa da' proċess li tista' u tirċivi autorizzazzjoni. Il-proċess li semmit il-Sinjura Gerlik huwa element importanti dan huwa minn aħna fil-Kummissjoni naqblu it-tnax is-sena illi il-Sinjura Gerlik referi tal-jom għalissa huma marġni massimu skont skont l-eka, però fit-test legali memx dawn il-limitazzjonijiet, hemm periodi li ma jitwal minn 12 sena, u l-Kummissjoni diġà ppreżentat dokument għall-Istati membri braġunijiet meta dawn il-perjodi ta' revizjoni jitwal jistgħu jiġu konsidrati. Hemm pereżempju eżempju, eh, prodotti medicinali li nataw per eżempju fejn dawn il-perjodi jitwal jista' jkunu xirqa Nishtiq nikorreġi xi ħaġa li tqal diversi trabi l-awtorizzazzjonijiet innifisom m'għandhomx limitazzjoni. Dawn huma motija u mbagħad huma soġġetti għal reviżjonijiet perjodiċi, però fil-fatt l-awtorizzazzjoni nifisha m'għandix limitazzjoni ta' żmien. Mbagħad l-argument dwar l-inċertezza u naqas ta' tbassili s-semma mis-sinjura Grasset u argumenti li nsema ħafna drabi mill-kumpaniji mil setturi kollha. dan huwa suġġett għall autorizzazzjoni dan huwa argument li huwa minnu però l-Kummissjoni għamlet forsi kbar sabiex tejjeb id bassi billi l-ewwel net tibda komunikazzjoni pubblika dwar meta sustanzi jistgħu jitlu fan nies 14 snin qabel ma jispiċċaw hemmhekk. Il-proċess kollu huwa trasparenti ħafna u aħna minna ħafna sforzi wkoll flimkien ma' eka sabiex natu assigurazzjoni dwar ir-rabtiet tal-perjodi ta' reviżjoni li semmejt jiġu determinati. Is-sitwazzjoni dwar id-bassir u l-inċertezza fil-fatt tejbet ħafna u palma qed qabel l-industrija tal-farmaceutika għamel dal-proċess mod ta' suċċess diversi drabi. Il-punt ta' Sinjura Gerling illi ma kienx hemm analiżi tal-ġestjoni tar-riskju speċifiku għal da' settur huwa minnu fi żmien meta dawn kienu jsiru mill-awtoritajiet Ġermaniżi għax ma kienux konxji minn dan il-użu għax ma kienieċ imnizla fi dossier ta' reġistrazzjoni għas sustanzi, però matul il-proċess li fih l-ekka ta' priorità li dan is-sustanza u l-Kunsill reġa' leġisla fuqa Aħna ħarisna l-argumenti kollha li ġew ippreżentati mill-industrija u konkludejna illi minħabba l-użi kollha ta' din is-sustanza fejn l-awtorizzazzjoni hija ġustifikata m'hemm l-ebda raġuni illi ma nagħmlux dan għall-industrija tal-farmaceutika wkoll għax m'għandniex bażi legali għal dan, riċ għandu bessibilità limitata ħafna sabiex tagħti awtorizzazzjoni lis settur partikolari. Ġifiri, anki li kiku għamilna dak li huwa rikjest fir rezoluzzjoni ġifiri, il-waqfu rezoluzzjoni nerġu niprezentaw u namlu analizi tal azza tal-ġestjoni tal-riskju konna naso l-istess konklużjoni ta' fejn aħna l-lum. L-aħħar kumment miex kumpanija waħda biss li qed tuża s-sustanza għal produzzjoni tal-medicina. Hemm ħafna kumpaniji, però assolvenza li semmejt qabel naħsbu li huwa possibbli anke f'dan il-każ illi niksbu autorizzazzjonijiet il-benefiċċji li semmew li dawn is-sustanzi għandhom fl-attivazzjoni ta' viruses dawn huma kollha argumenti li huma jittidu in konsiderazzjoni meta natu l-autorizzazzjoni u meta nikkonsidraw ir-rabta tal-perjodu ta' revizjoni. Grazzi. Uh, Grazzi ħafna bekk nagħlqu d-dibattitu fuq dan il-punt. Ser nivvotaw għada. U nivvotaw fil-plenarja fl-ewwel ta' pri. il-punt li jmiss l-LUCF. Għanna konsiderazzjoni ta' bosta rapport nistaw nibdew għalix għanna maħna il-rapporter Issur Lins naddejlu il-kelma sabiex jintroduċinna dan la bosta rapport. Grazie. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi tal-li tajni l-opportunità li niprezenta rapportijaj fuq il-LUCF illum. settur tal-agrikoltura u l-ġestjoni tal-foresterija meta nġu biex implementaw il-ftejjin ta' Pariġi. Palma ta' dan il-ftejjin, joffri miri ambizjużi ħafna u l-aktar aspett deċiżiva u hekk huwa illi rridu nieħdu dawn il-miri ambizjużi u napplikawhom fis-setturi kollha. Fil-kas tal-LULUCF, l-ideja hija li l-implementaw dawn il-miri fis-settur tal-agrikoltura u l-ġestjoni tal-foresterija. Ma rridux ninsew il-fatt illi l-Unjoni Ewropea edha fuq minn ta' qudiem meta niġu eh, għat-tibdil fil-klima. Irridu inkomplu eh, ikolna dar wol minn ta' qudiem. Għalek huwa estremament importanti li fis setturi tal-agrikoltura u l-foresterija aħna eh, ikolna azzjoni kredibli fir rapportina tajt ħarsa mill-qrib ta' dak li nistgħu nagħmlu fl-agrikoltura u l-foresterija. Dan huwa settur b'ħafna aspettativi u sfidi, speċjalment meta niġu għal rikjesti u talbiet eh, kwalitativi u kwantitativi irridu nipproduċu ikel injam. Qed nitkellmu dwar ukoll ġestjoni sostenibbli f'dawn is-setturi. Dan jista' jkollu effett ta' beneficju. Umbat hemm potenzjal enormi għat neħija l-assorbiment u l-ħazna ta' diossitu tal-karbonju. Dan però huwa settur sensitiv ħafna huwa delikat ħafna xi huwa suscettibbli għal eh, għal klima irridu namlu da kol nistaw sabiex innaqsu l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju, għalhekk rridu nikkonsidraw l-emissjonijiet kollha illi jistgħu jiġu assorbiti mill-agrikoltura u l-foresterija. Ovvjament irrid ikun hemm xi tip ta' inċentiv sabiex inkunu nistgħu nipproduċu dan kollu. Mbagħad hemm ir-regolament tal-sim tal-isforzi dan huwa e, strument li nistgħu nużaw. Ovvjament irridu naħdmu bisħieħ sabiex jistaqilna il-kreditu tal-emissjoni. fl-2020 l-istati membri um, se jiskadi il-protokoll ta' Kyoto u għadna irridu naraw kif nintegraw daw l-aspetti fil-White Pillar, fil-istrateġija ta' tibdil tal-klima. Dak li se jkollu rwol importanti huwa il-ġestjoni sostenibli tal-foresterija irridu eh, nasbu dwar eh, l-assorbiment u l-ħazna tal-CO2 fil-foresterija. Irridu ovvjament prodotti tal-linjam illi jiddu post prodotti li jużaw iktar enerġija, però dan kollu jrid isib kooperazzjoni ma' istati membri ma rridux ninsew kemm huma differenti il-foresti madwar l-Unjoni Ewropea jiddependi fuq il-potenzjal tkabbir ta' foresterija dawn huma aspetti differenti tal-foresti differenti hemm xi proposti u elementi speċifiċi li jgħina daħad fil-rapport tiegħi. ser naraw il-livelli ta' referenza tal fil-foresterija rridu naraw kif namlu l-kalkoli, jina suġġerejt illi ikolna periodu ta' referenza differenti jina suġġerejt l-2000 u l-2012 il komissjoni l-1990 l-2009. Ma tanniġu għal model ta' referenza jina nissuġġerixxi mudell ta' tliet passi. Forsi nsew innaqsu l-rwol tal-Kummissjoni sa' ċertu punt li dejja tkun il l-Kummissjoni fl-imkien ma' l-Istati membri jkun jridu jaqblu fuq il-livelli ta' referenza għal foresterija u t-tieni fuq il-ġestjoni tal-foresterija limitu massimo ta' 3.5% palissa meta niġu għal krediti ta' ġestjoni ta' foresterija. Kemm minn dawn il-krediti jistgħu jintużaw? U fil-każ tal-istati membri li għandhom ħafna foresti dan huwa limitat ħafna aħna nissuġġerixxu illi inżitu din il-figura għal 7%. Bekk l-istati membri kollom iktar flessibilità u mbagħad dwar l-afforestation. Importanti li l-krediti jingħataw għal 20 sena u għal fejn ikun hemm ġustifikazzjoni biss dan il-perjodi jiżdi tal-30 sena. Hemm ovvjament regoli jridu jiġu applikati, però naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha taqa ta' dawn ir-regoli. Fir-rapport jiena ċittajt ehm, rakkomandazzjonijiet mant shadow rapporters u l-kollegi jiena nirringrazzja kollegi tal-kumitati Agre, Itre u Deve. U ovvjament matul il-proċess ta' konsultazzjoni jiena ser nagħmel da kolli nista' sabiex indaħħal kummenti kollha tar partiċipanti. Issa ngħaddi għax-shadows. Grazzi ħafna. Kemm għandi ħin sabiex nitkellem? M'għandek biżejjed ħin. Tajjeb, grazzi. M'għandniex ninsew kam huwa importanti il-LULUCF sabiex nindirizzaw it tibdi fil-klima. Għana opportunità importanti hawnhekk sabiex nikkontribwixxu għal proċess ikbar ta', tibdi fil-klima. Ir-rapport huwa bidu tajjeb hija sistema utli ħafna fuq livell iktar speċifiku. Naħseb mill-perspettiva tal-SND xi ħaġa illi aħna irridu nilħu bil lcf huwa illi ikollna sitwazzjoni fejn ikun hemm accounting b'saħħtu. Kien hemm proposta mill-Kummissjoni kif qal Norbert u hemm skadenza differenti f'din il-proposta. Aħna minna ħatana nixtiequ li ma morrux li lin mill-2009 aktar ma jkun hemm perjodu twal qabel dan ikun tajjeb naħseb li dak li qed tipproponi l-Kummissjoni huwa tajjeb però jekk imorru lim mill-2009 ikun hemm problema għax hawnhekk meta introduċejna il-direttiva tal rinovabbli u mill-perspettiva tal-SND ma naħsbux li jkun xiraq li morru li lejn mid-data tal-2009. Dan din id-data ntaset bħala l-punt tal-Kummissjoni. Ir-raġuni għal periodu ta' accounting huwa għax dakinhar il-xogħol beda jsib mod differenti. mill-perspettiva tal-SND aħna ħerqana illi ninċentivaw fil-leġizlazzjoni tal-LUCF l-użu tal-linja fi prodotti ta' ħajja twila. Għawek għandi prodott illi se jirrelevu jgħamil rivoluzzjoni fil-perjodu tal-kostruzzjoni fil-ħames għal 10 snin li ġejjin. Dan il-prodott jiġi prodott fil-Ġermanja, l-Awstrija u kien hemm żieda fil-beħ ta' 25%. Dan huwa l-materjal tal-futur. Naħseb il l-leġislazzjoni tal-UCF għandha tinċentiva l-użu ta' cross-laminated, injam cross-laminated għandu jkun ukoll ta' sostitut għal għal konkrit u l-azzar li juża ħafna enerġija. Għanna ninċertivaw il-prodotti tal-injam u dinja xi ħaġa li rridu naraw l-leġiżlazzjoni tal UCF tagħmel. il uh, eh, ta' 5 ta' 3.5% hija diskussjoni importanti naħsbu li din hija proposta sensibbli il-rapporter fil 7% aħna nippreferu il-figura tal-Kummissjoni. Jemmur lura għal l-accountability. il-figura ta' 3.5% u ta' 7% tkun xi tkun il-figura, aħna ma rridux niddettaw il-politika lil pajjiżi individwali, mhux qed ngħidu l-Finlandja, l-Latvja, l-Awstrija jew kwalunkwe pajjiż x'għandha tkun il-politika tagħhom. Aħna qed ngħidu li għandna bżonn sistema ta' accounting uniformi illi tapplika bot uniformi li l-pajizi kollha ta' unjoni Ewropea sabiex ikun hemm paragun. Jiena ma nasibx li li pereżempju l-Finlandja tagħmel xi ħaġa ħażin, anzi l-oppost qed tagħmel ħafna affarijiet tajbin. U jekk qegħdin fuq naħa tal ispettu jridu jispjegaw għal fejn qegħdin hemmhekk u mhux f'post ieħor skont il-medja tal-Unjoni Ewropea huma għandhom ħafna siġar għalhekk mhux ta' sorpriża li qed jużaw ħafna siġar fil-bioekonomija. Unbat per eżempju għam Malta li m'għandix siġar jew għandha ftit siġar, allura qiegħda naħa l-oħra tal-ispettru għalhekk huwa perfettament possibbli li Finlandja u l-Iżvezja jispjegaw għalfejn huma differenti minn pajjiżi oħra. Umbad, bl-emendi ta' regolament tal-sim ta' sforzi. Nishtiq un introduċu emenda fi xol tal-LULCF għal wetland. Et naraw rikonoximent illi is-siġar jiġbu l-karbonju u irridu naraw illi pitlands huma aħjar mill-siġar fil-fatt biex jiġbru il-karbonju hemm ħafna aktar karbonju fil-lar tal-pit minn siġar. Irridu niżguraw illi l-art tal-pid nindu fil-passat fejn aħna kanna siġar fuq l-artijiet, e, irridu namlu dan, ma rridu situazzjoni fejn aħna fil-fat namlu siġar dal-art, irridu nizguraw l-leġislazzjoni tal-UCF, tizgura dan ma jisix. Thank you very much. Uh, now another shadow rapporteur is, uh, well, another shadow rapporteur is Madam Vishniewska, but she's not here. L-Onorevoli però, mish edawnek, andi, għandi, però l Pika sabiex jitkellem fis Grazie Grazzi ħafna, Signora President. Sfortunatament is-Sinjura Vinjeska ma setgħux tendi din il laqa għalhekk batet żewġ kummenti li tixtieq tirtilkom l-attenzjoni dwarhom meta niġu għar-rapport dwar il-LULCF. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lis sur Lins l abbozz ta' rapport tiegħu. Naħseb li sejr fid-direzzjoni tajba għalkemm hemm xi żewġ elementi li jridu jissaħħu jew jiġu definiti f'aktar dettall. L-ewwel kumment għandu x'jaqsam mal-diversi kategoriji tal lcf u kif aħna nindirizzaw dawn fil-kuntest ta' non ITS, Aħna ovvjament nafu li dan jiet fil-regolament, però rridu ħarsu lejhom b'aktar dettal il-livelli ta' referenza tal-forestarija, l-accounting, il-kontroll tal-istati membru, kol ma tenġi l-accounting, dan għandhom ikunu fidejn l istati membri u l-politika tal-Unjoni Ewropea mandiġ tindaħal f'dan is-settu. Speċjalment meta niġu għal revizjoni tas-setat. Um, il-percentaċ li referejna għalih jekk dan għandu xizdit jew le, jekk aħna nżommu il-percentaċ tal-proposta forsi ma jwassalx għal ġestjoni xirqa tal-foresti. Ma nafx jekk ikunx qed iżomma l-ispirtu tal-ftehim ta' Pariġi. Jiena nispera illi tistgħu tikkonsidraw il-kommenti li Sinjura Vinjaska batet li lisa biex rafi sema. Issa, il-kalim li jmiss. Grazzi, Signora President. Jiddispjaċini l-interpreti jgħajt li l-kallim. Għet jitkellem bil-Ġermani. Għax la l-Inglis u laqas il-Ġermanis huma il-lingwa materna tiegħi. Nixtieq nirringrazzja lil kollega Lins talli eh, indirizza xi ħaġa daqshekk teknika jekk aħna ma nindirizzawx eh, dil-ħaġa b'mod xieraq nispiċċaw b'diżastru l-istess bħal Hansel u Gretel, nintilfu fil-foresta. Jiena kontent illi l-abbozz ta' rapport jafattizza l-importanza tal-ġestjoni tal-emissjonijiet tal-gassijiet effett serra fil-CF, pero għanna problema ta' kemm importanti tal forestrija u ta' klim ċirkustanzi ma nafux. Hemm kwistjoni fuq il noqqasijiet ta' taqsim ta' responsabiltijiet u l lulsija fil-li hija kategorija sekundarja. Qed inġal foresterija tħallas għan-nuqqasijiet fis-settur tal-emissjonijiet jew tal-sin ta' sforzi. Irridu iktar flessibilità fis-sistema għaliex naħsbu illi hemm bilanċ li mhuwiex ġust fil-parti tad-dinja minn fejn ġejjien dinja xi ħaġa li tinħass. L-Unjoni Ewropea tista' titlaq il-punti hawnhekk. Għandna xi problema bil-limitu massimo ta' 3.5 fil-mija. Il-kollega Lenz tella dan il-percentaċ għal 7 fil-mija dan jista' jkun mod kif nintirizzaw il-problema aħna provajna nsibu naraw minn fejn ġej fil-fatt dan il persentaġġ ta' 3.5%. Aħna staqsejna lil kummissjoni u istituzzjoni oħra però m'għandniex risposta ċara jidher li dan il persentaġġ ġie bla doċċu dan mhux mod tajjeb kif nindirizzaw dawn il-persentaġġi. Il-ġestjoni tal-forsija huwa investiment għal-futur u naħseb jiena u Paul Brennan naqblu meta nitkellmu dwar is-CLT u l-injam li jridu jkunu eh, settur separat sabiex natu spinta li dan is-settur irridu naqsmu l-prassi tajba fil-ġestjoni tal-foresterija mal-partijiet tal-Ewropa għaliex aħna nafu illi dan il-punt anki jekk l-insu Brennan u ma jaqblu fl-imkien naqblu wkoll li ġestjoni tajba tasal benefiċċji kontenti wkoll fuq il-fat fuq l-enfasi illi il-foresterija u l-ġestjoni u huma fidejn l-istati membri għanna napoġġaw dan. Għanna diversi problemi bil-livelli ta' referenza ta' foresterija. Jekk ħarsu lejn l-istorja, dan il-livell inata l-Finlandja f'perjodu fejn il-produzzjoni tal-gazzetti eh, fiziċi fuq imprintjati fuq il-karta kien kien ħafna u issa tnaqqas l-ammont. Fl-2005 kien hemm lockout u kien hemm kriżi fl-2009 dan kollu influenza il-mod kif il-level ta' referenza kien accounted u dan m'għandux jaqsam mal-mod kif il-foresterija t-funzjona. Nasbu illi jrid ikun hemm definizzjoni tal-affarijiet illi jindirizzawx qed jiġri fil-foresta mhux fil-soċjetà. Però naħseb illi b'mod ġenerali sejrin il-qudin, speċjalment wara l-laqa ta' Baden-Baden. L-Unjoni Ewropea probabbilment se tkun l-attur prinċipali f'dan il-qasam. Irridu nieħdu sib din ir-responsabilità għax inkella jekk le nispiċċaw taħt nispiċċaw taħt program ta' ġestjoni tal-foresterija illi joħroġ minn Donald Trump fit tweets dak kollox għal is-seminati għaj. Grazie ħafna. Sur Dorvat, ma fimx, int kod għet l titkellem fil-Ġermaniż, ma fimx eżatt. Forsi kienet ċajta ma fimtix. Insomma, ħadd iż-żmien tiegħek issa is-Sinjur Flanagan. Grazzi ħafna. Jiddispjaċini kont start għax kont jiet fil ta' agri. Mandunajx li bdejtu stent kmini. Mid-perspettiva ta' MEP aħna noħorġu dawn l-idejat fil-komunità tal-bdiewa komitat tal bdiewa fil repubblika tal irlanda fil repubblika tal irlanda ħafna jaqblu li rridu nagħmlu xi ħaġa dwar id-dibdil fil-klima u l-emissjoni tal-gassijiet effett serra. Waħda mill-ħsib mitħassib, wieħed mitħassib prinċipali huwa li fl-Irlanda naraw sitwazzjoni fejn l-artijiet tal-pit il- montanji l-art se tkun koperta mis-siġar sabiex insolvu l-problema, però l-izvantaċ fil-dibattitu li għaddej dwar jekk il-foresti jixorbux il-karbonja le, il-foresterija li saret fil-pajis tijaj tibat l-nies barra minn dawn iż-żoni għandek um, spazi kbar ta' siġar però m'hemmx nies. Għalhekk jekk nidu din id-direzzjoni, irridu il-maqfu dan milli jidri għax ma nasibx li huwa dan li rridu. Dwar l-artijiet tal-pit, l-art mistradra. Jiena xettiku mill-ideja li rridu namlu dan jekk namlu dan bħala obbliku, il-politiċi ser jibdew jgħidu li huma sforzati sabiex jagħmlu dan u qatt ma jiġri fil-fatt għax jekk tisforza xi ħadd biex jagħmel xi ħaġa mhux se jagħmlu abbott tajjeb għalhekk aħjar aħallu fidejn l-istati membri fl-istess ħin jiena naqbel illi irridu nagħmlu xi ħaġa dwar dan setu li rridu ħarsu le jiena jina ġeja minn minn zona fejn aħna naraw ċertu problemi. Naf li ċertu zoni huma ta' ħafna valur. Però aħna l-nies minnaħa najdulhom illi dill-art hija imprezzabbli minna għal l-om ngħidulhom itilqu minn hemmhekk. Wara li rridu nagħmlu wara dal-proċess ta' accounting huwa irridu narfu l-fatt li nista' ħallu xi ħadd bla flus u rridu niżguraw li dan l-art l-imprezzabbli jispiċċa fil-bwit tagħhom għaliex ma tistax tikol ix-xenarju. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Javor, grazzi li sur l-insa rapport. Jena naħseb li meta nitkellmu dwar il-LUCF irridu nikkonsidraw li dinja parti minn pakket ikbar li għandu lan illi eh, jilħaq l-impenji tani taħt il-ftejjin ta' Pariġi u il-miriet tal-Unjoni Ewropea ta' dekarbonizzazzjoni sal-2050. Il-LULUCF hija biss parti mis-soluzzjoni rridu nħarsu lejn ir-regolament u naraw jekk jikkontribwixxix sabiex nilħu dawn il-miri jew le. U importanti wkoll illi inħarsu lejn l-effetti tar-regolament tal-UCF fuq setturi li mhumiex biss kwistjonijiet ta' klima, però rridu nieħdu konsiderazzjoni wkoll il-kwistjonijiet kollha ta' biodiversità u tal-ambjent illi għandhom ukoll jaqsmu mal-ġestjoni tal-forsterija l-agrikoltura eh, artijiet tal-pitu, artijiet oħra li ġew msemmija mill-kollegi tiegħi Jiena nemmen li l-proposta oriġinali tal-Kummissjoni publikata fl 2016 b'nowda bitrula settur ma kienieċ etturi il-livell xieraq ta' ambizzjoni illi ridna nilħu. Irridu nilħu l-miri li għanna taħt il-politika ta' klima tal-Unjoni Ewropeja. nara l-elementi pozittivi tal-rapport tal-Sur Lins, però eh, naħseb li hemm setturi li jistgħu jittejbu f'dan ir-rapport sabiex dan ir-rapport ikun aktar effettiv. Pala l-ewwel pass naħseb li l-perspettiva fuq termin ta' żmien twila għandha tizdiet ma' dan ir-rapport ma nix nasbu biss għas sentejn li jmiss jew għal sal-2030. Irridu nżommu f'maħna l-miri tal-2050 kol. Naqbel ukoll mal-kommenti ta' Sur Brennens illi il-livelli ta' referenza tal-foresterija sal-2009 li ġew proposti oriġinarjament jirriflettu l-iżviluppi ta' settur tal-foresterija u naqbel illi il-rapport ta' Sullins għandu jibdilhom. Nimt ħafna fuq di kwistjoni u għatnara ħafna problemi bil-flessibilità proposta fil-mekanizmu. Nasab li għanna nerġaw nikkonsidraw dan il-mekanizmu nsibu kompromess fuq dan. Dwar regoli ta' accounting jina naħseb li irridu morru li lin, naħseb li l-kategoriji kollha tal-UCF irridu jitlu f'din is-sistema b'mod trasparenti, effettiv u ġust, irridu nżidu il-emissjonijiet ukoll u jrid ikun hemm Ekkaw tikar kien kolla, kollha u importanti wkoll li l-proposta tiggoraġixxi l-użu sosteniblu tal-biomassa u l-bioenerġija. U rridu nżommu u wkoll l-effetti tal-biodiversità tal-bioenerġija. Ovvjament se u koll l-emendi tiegħi dwar dan u miġġiet nixtieq nirringrazzja l-rapporter għalla bosta rapport. Grazzi ħafna l-aħħar shadow rapporteur tal-lum is-Sinjura Evi. Grazzi, Signora President, Jiena u koll nifraħ il-rapporter għaxol illi għamel imma xorta nishti nikkummenta xiftit fuq dak il għal il-kollega Javor għalix minkejja din il-proposta u l-fatt li tidħol fil-pakket ta' tnaqqis ta' 40% tal-effetti tal-gassiet b'effett ta' serra fl-Ewropa sal-2030 xorta eh, ma jindika ebda għan dwar it-tisħiħ ta' kapacitajiet ta' assorbiment u għalhekk hemm bżonn illi ikunem aktar bilanċ u dan huwa nuqqas ta' ambizzjoni min-naħa tal-Kummissjoni f'din il-proposta. Propju u koll għaliex il-LULU-CF fl-Europa kontribuxi għatna iż ta' 350 miljon tonnellata ta' diossidu ta' karbonju kull senna, imma il-tbassir jgħidinna li se jkun hemm 250 miljon sa' minissa sal-2030, jiġifieri l-ammonti jonsu sal-2050 u l-lin din hija ħaġa li għandha tħassibna. Dan it-naqis tal-kapacità ta' assorbiment huwa dovut tal-isfruttament qawwi tal rizorsi tal-foresti b'mod partikolari mħabbar biomassa għal rizorsi tal- għall-użu tal-enerġija, lekk huwa importanti li f'din proposta ndaħlu miri vinkolanti għal-2030, 2040, 2050 bi eh, indikazzjonijiet strateġiċi ċari għal setturi tal-LULUCF u sabiex meta l-Unjoni Ewropea tirriferi il-lanijiet ta' tnaqqis fil-kontest tal-bidla fil-klima il-miri tal-LULUCF jissaħħu. Iħor minn l-aspetti li ħassibna b'mod partikolari jirrigwarda l-applikazzjoni tal-elementi ta' flessibilità marbutin mal-regolament tal-effort sharing anki għaliex l-applikazzjoni tal din il-flessibilità se tnaqqas għal 38% etnaqqis l emissjonijiet tal 2030 meta mqabla mal-lan iddikjarat tal-40%. Għalhekk aħna qegħdin nirriskjaw illi ma nilħqux l-għanijiet illi qegħdin nistabilixxu għalina nfusna. Għalhekk mill-perspettiva tagħna naħsbu illi rridu il neliminaw il-marġni ta' flessibilità anke tal-280 miljon kreditu għal trasferiti fil-effort sharing. U anke li konna regola iktar stretta sabiex il-beħ ta' dawn il-krediti ta' assorbiment ikun possibli biss għal dawk l-istati membri illi mamlux rikors għall istrumenti ta' flessibilità fl-ambitu tal-effort sharing għal xinkella se jkun hemm sitwazzjoni li tkun eh, imbarazzanti għall-istati membri. Naqbel ukoll ma dak li qalu l-kollegi hemm li nadottaw sistema ta' għat li tkun sistema waħda għal kulħadd u li tqis biss l-ammont ta' CO2 li tinħazen eh, meta mqabla mas sena ta' referenza. koll li irrid intenni li Mbżon li regolament tal ucf jiġi valutat anki fid-dawl ta' dak li jistaw ikunu l-impatti fuq l-anijiet ta' ħarsin tal-biodiversità u għaliex jista' ikun hemm xi elementi kritiċi eh, u il-riskju illi nimminaw l-anijiet tal-ħarsin tal-biodiversità jridu jkunu eliminati minn eh, fil firma tiegħi ukoll hemm bżonn li l-insaxu kriterju ta' sostenibilità tal-biomassa għall-użu tal-enerġija biex nigarantixxu għall-użu esklusiva dak il-prassi li jwaslu għall-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett tas serra u anki sabiex l-użu tal-riżorsi jistib b'mod l-aktar effiċenti iktar ma nużaw materjali naturali anki fil-qasam tal-bini tant l-aħjar għaliex imbagħad f'termini ta' tnaqqis tal-emissjonijiet u anki il-franka u koll il-fat li konna noqogħdu naħznu il-diossidu tal-karbonju. Grazzi ħafna li Shadow Rapporters għandi lista ta' membri li jishtiqu jitkellmu l-ista sena laqa issa jekk ma wħadd iktar illi jindika li jixtieq jintervjeni, is-Sur Liza l-ewwel. Grazzi ħafna, Sinjura President. Aħna jien nixtieq nirringrazzja lil eh, Sinjur Linz għal eh, rapport tiegħu bażi eċċellenti għalina hawnhekk f'dan il-kumitat hemm tliet punti li nixtieq nitkellem fuq l-ewwel net il-foresterija għandha rwol importanti xtaqdi fil-kuntest tal-protezzjoni u l-ħarsin tal-klima fuq medda twila ta' żmien aħna nistgħu biss nilħqu l-anijiet tagħna favuri klima 1.5 gradi u żewġ gradi ċentigradi biss jekk ikonna foresterija sostenibbli li huwa taġġid għall klima l-għana forsi ma tantx jidher loġiku imma il-ġungla ma tantxija ta' ġit għal klima daqskemm huma il-foresti li huma ġestiti b'mod tajjeb. Madana kollu rridu niżguraw illi ma naqdux nitħu bina nfusna u illi ma nikdbux affarijiet illi mumiex minnom aħna ma nafux se jiġri fil-qasam tal-foresterija fis-snin li ġejjin. Għalhekk huwa importanti illi konna metodi ta' kalkoli tajbin kif qalu l-kollegi u lanqas manna nagħtu l-impressjoni illi nistaw ninjoraw il-bidla fil-klim, il-tibdil fil-klima fuq sma oħrajn jekk aħna sempliċement inħarsu il-foresti kif imiss Mbagħad hemm punt li rrit insemmih għandna eh, deċiżjoni fuq l-ICTS fil-Parlament u l-Konsil me mebda flessibilità ħlisna minna l flessibilità u l-Lulu CF ma jistax jiġi kwantifikat Aħna tkellimna dwar il-perikli tal-etnixija tal-karbonju u rridu noqogħdu b'sebajnejn għandna mira ambizjuża ħafna ta' 43% u ebda flessibilità. Dwar il-sim tal-isforzi għandna mira ta' 30% u fil-proposta tal-Kummissjoni aħna il-flessibilità hija inkluża hemmhekk minħabba l-LUCF u din forsi se jkun hemm bżonna fil-kuntest ta' kompromess, imma għandi xejn kontra kompromess, imma naħseb illi m'għandniex inkomplu nwessaw din il-flessibilità għaliex inkella e, kun għedin namlu ħsara unkun inġusti fil-settur tal-ICTS u fejn fejnem qiegħda tintlaqat b'mod negattiv l-industrija u uh, fejn hemm riskju li n-negozju tieħed band oħra m'għandux ikun hemm flessibilità, rridu noqogħdu attenti ma rridux nkunu inġusti lejn ma' setturi l-oħrajn. Grazzi, Sinjura Grostet, grazzi ħafna. Jina nista' nitkellem fil-qosor ħafna fuq dan il-punt għaliex diġà ntqalu ħafna affarijiet dan huwa suġġett importanti ħafna fil-kontest tal-implementazzjoni u t-twettiq tal-ftehim ta' Pariġi ma naħseb li rridu nkomplu naħdmu iktar fuq il-regoli tal-kontabilità tal-emissjonijiet u l-assorbiment tal-art. tal kontabilità tal emissjonijiet u l assorbiment tal art biex naraw li kunem ġestjoni sostenibli tal-foresti u nħarsu l-integrità ambientali ta' dan il-mekkanizmu. Bl-istess mod, l-atturi differenti tal-azzjoni tal-foresti jajdu koll li jemżon ta' preċizjonijiet il-Kommissjoni edha tati livelli ta' referenza għal ġestjoni tal-foresti, tajt kif kienet ġesti tal-foresta, kemm intqataw, eh, siġar, kemm reġaw tħawlu, eccetera u il-Kummissjoni kif għabbażi ta' xiex se jkollha din il-kompetenza sħiħa naħseb illi dan huwa ftit sproporzjonat barra minnet biex aħna nifissaw il-livelli l-Kummissjoni qiegħda tipproponi li nqisu bħala referenza l-perjodu tal-2009-2020 li fisser illi l-isfruttament tal-foresti ma jistax jimbidel per eżempju ma jistax jisir b'mod aktar intensiv minn dak li kien f'dak il-perjodu. U jiena naħseb illi għal l-atturi f'dan il-qasam tal-foresti dinja problema li xuma zgur se jishtiqu li l-level ta' referenza jevolvi iktar u ma jkunx blokkat propju fuq dan il-periodu ta' żmien. Mbattem il-dinja tal-agrikoltura tal li hija konċernata u ma jishtiqu wkoll li, li ma jkunux iktar konċernati mis-settur tat trasport jew is-settur tal-bini u ma jafu li hemm li jagħmlu sforzi imma l-agrikoltura jekk eh, hija tikkontribwixxi m'għandix tiġi kastigata għaliex l-għanew lini tal-agrikoltura u għalli t-produċi biex titma u mux biex t-produċi biex tiġilet kontra l-bidla fil-klima għalli kiena konvinta li il-rapporter, il-kollega tana Lins li jena napoġġaħ bisħiħ f'dan il-rapport, il rapport se jirna xilu jisip il-bilanċ xira bejn dawn il-differenzi. Grazzi ħafna, Signora President. Oh, si, Madam Grostet. Jena u kol, Signora Grostet, l-Onorevoli Sheprek. Grazzi ħafna, Signora President u grazzi l-Onorevoli Lins għal rapport u rapport bilanċat ħafna fl-Olanda il- CDA aħna rridu flessibilità bejn ir-regolament tal-sim tal-isforz diskutejna u l-LULU CF. Jiena nemmen illi Dan huwa importanti eh, fl-agrikoltura, l-użu tal-art u anke l-foresterija. L-importanti huwa li niprofdu inċentivi minajr ma neħu l-inċentivi li eh, minnhom minnom setturi oħrajn, id-diossidu tal-karbonju u l-bjar ta' CO2 tinja ħaġa pozittiva u eh, għanna bżon ta' ġestjoni sostenibli tal-foresti imma fl-istess waqt irridu inħarsu il-biodiversità. Ovvjament eh, l-ikel huwa importanti, produzzjoni tal-ikel importanti, imma mannix u koll nal u għajnejna għal eh, l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effetta ta' serra għanna bżon ta' eh, ħamrija f'kondizjoni tajba imma l-attività tittibqa viabli u koll. Umbat, illi dwar l-użu tal-injam tal fil-settur tal-bini. Din hija ħaġa pożittiva. U naħseb illi għanna eżempju pożittivi illi nistaw insegwu il- il-ħarsin il tal-foresti miex teddida għal protezzjoni tal-klima, hemm bżonn ta' regoli uniformi għal kontabilità u li dawn ukoll se jwaslu għal suċċess dan il-qasam. Grazzi Sinjura Ajuso. Grazzi ħafna Sinjura President u grazzi wkoll ir rapporter Lins u Shadow Rapporters ukoll. Jiena se nirreferi biss għal xi punti l ewwel nett aħna qegħdin naħdmu fuq din il-proposta u simultanjament dik li għandha x'jaqsam mal-effort sharing. Mikrofonu għal-kellima jekk joġoba. Dawn iż-żewġ affarijiet qed niddiskutuhom fl-istess waqt. Għandi mistoqsija għall-Kummissjoni għaliex fil-proposta fuq l-effort sharing hemm ħafna emendi hemm 280 miljun tunnellata ta' CO2 għal dana l-assorbiment xi ħaġa li jiena naqbel magħha ħafna l-emendi jitolbu iktar eh, tunnellati ta' karbonju xi 80 miljun iktar imma jina ma naqbilx ma dan jiena nixtieq nistaqsi lill-Kummissjoni dwar jekk inix eh, disposta u taqbilx li għandha tolli dan l-ammont ta' tunnellati jew jekk tħsibx li dan l-ammont li qed tipproponi huwa biżejjed. Mbagħad fuq il-flessibilità fil-kontabilità tal-assorbiment u l-kumpens bħala kumpens għall-emissjonijiet li il-total tal-periodu 2021 u 26 jista' jgħaddi għal-periodu ta' l-2026-2030 għallek jina jekk l-emissjonijiet jew il-total tal emissjonijiet dan il-periodu nistax ikun kontabilizzat mill-2030 l-in għaliex aħna se nkomplu ovvjament din is-sistema wara il- kontabilità naħseb illi hemm bżonn li jkun aktar informazzjoni biex naraw jekk il-kalkoli u x'qed isiru sew il-formuli huma komplikati u naħseb illi hemm bżonn illi nerġgħu intuħ qatajn u noħol u kondizjonalità adekwata fuq anki fuq is-suġġett tar-residwi tal-linjam anki fuq l-importazzjoni u l-esportazzjoni, il-kontrolli jridu jkunu rigorużi u stretti. Jina naħseb u koll li rridu naraw id-definizjoni ta' perturbazzjonijiet eh, naturali, naraw jekk ix waħda tajba u eh, dak li jen fl-annes sitta huwa u koll importanti naħseb li dan jippermettilna li eh, nikwantifikaw dawn il-fenomeni imma rridu kunu rigorużi wkoll u noħol u regoli illi ikunu faċili biex napplikaw għal kontabilità għal se sensibru ħaf situazzjoni diffiċli ħafna u se jinqala ħafna għal problemi wara daw kienu il-punti illi Eh, xtaqt inqajjem fir-rigward ta' din il-proposta. Grazzi. Grazzi ħafna. L-aħħar kellim fuq il-lista l-Onorevoli Dantan. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena wkoll nixtieq nifraħ l Nobet Lins għal biċċa xogħol tajba illi għamel fuq dan id-dossier u naqbel ukoll mal-biċċa l-kbira ta' dak illi huwa kiteb mod partikolari rispett tal prinċipju ta' sussidjarjetà uh, fil-definizzjoni tal-livelli ta' referenza, l-priorità tal-agrikoltura eh, uh, u l-280 miljun tunnellata kif qalet eh, uh, qabli Sinjura Grostet Jina u koll nishtiq nesprimi id-dubji li għandi fu eh, dan il-level li senżam fuq data storika eh, sal-2009 l 2009 sal-2012 tana jista jeddet il-fejm ta' Pariġi dawn il-bazi eh, storiċi se jeddu il-politika ta' ġestjoni sostenibli tal-foresti għaliex eh, naħseb anki l-istati membri l-oħrajn se jaqtaw qalbhom u ma, ma jkunux iridu jinvolvu ruħom fil-politika ta' ġestjoni sostenibli tal-foresti mill-banda l-oħra naħseb illi tirrappreżenta riskju fir rigward ta' politiki oħrajn illi nidejna fuq livell komunitarju li l-istati membri suppost jimplementawhom bħal pereżempju l-potenzjal tal-biomassa għall-enerġija li Eh, titħol ħafna fil-politika tagħna fil- eh, eh, ejjun oħra tal- għall-enerġija, pero rridu nkunu kol koerenti għaliex l-injam huwa materjal nobli kif għadu kif urina wieħed mill-kollegi illi urina huwa importanti wkoll biex jaqbad il-karbonju ma ma jistax ikonna politiki illi jipromuovu l-użu tal-injam fil-settur tal-kostruzzjoni, konna bini u djar tal-injam u bat fl sessini konna politika illi eh, eh, tikkastiga l-użu tal-foresti jemżon illi il-foresti li jintużaw blaqal illi komplu illi kunem ukoll użu tajjeb ta' dawn il-foresti U irridu noqodu attenti kif namlu dawn l-affarijiet fu il-kriterji definizzjoni tal-livelli ta' referenza, rridu ninkludu il- um, dak li qed jiġri bħalissa u uh, ikonna elementi oħrajn u mhux biss nibbażaw ruħna fuq l-elementi storiċi. Onorevoli Torvalds xtaqt intervjeni. Just very short, Mr. Torvalds, yes, because you, you had the floor previously. Bil-fil qosor ħafna, Sur Torvalds, għax inti diġà tkellimt. Iva, jena rrit najt li aħna inna nistudjaw il-regolament 525 barra 2013 li tiddefinixxi kif għandu jinħadem il-livell ta' referenza. Jekk aħna nimxu fuq dik għandna naslu għal soluzzjoni differenti minn dik li għandna palissa eh, fil-dokument tal-Kummissjoni. Okay. Tajab wis, grazzi. Issa nati il-mikrofonu l Sur Vernheim għal-Kommissjoni. Kommissjoni għak joġbok. Grazzi, Signora President, u eh, grazzi għal kommenti li għamiltu fuq la bozz tal-rapport, diskussjoni kostruttiva u bilanċjata ħafna. Mela, rrit infakkar l ewwel net eh, li dak li proponiet il-Kommissjoni s-sena li għaddiet fuq il-LULUCF jibni fuq xi ħaġa li diġà ġiet diskussa mnek xi ħames snin ilu fl-2012 l-ewwel deċiżjoni tal-LULUCF ġiet diskussa u din eh, was eh, eh, għamlet dak li ġie diskuss taħt il-protokoll ta' Kyoto u għamlet ta' leġislazzjoni Aħna diskutejna mal-istati membri dwar anku li huma voluti fl-implementazzjoni ta' din id-deċiżjoni. L-istati membri mixin tajjeb et jirnexxilhom japplikaw dawn ir-regoli ta' kontabilità. huma mixin tajjeb u qegħdin jagħmlu progress għalhekk huwa importanti li d-deċiżjoni fuq il-LULUCF u regolament li proponiet il-Kummissjoni ma jagħmlu ebda obligi fuq bdiewa individwali dan huwa wkoll aspett importanti. Unbagħad il konklużjonijiet tal kunsill Ewropew tal-2014 kienu puntatlu importanti jirrikonoxxu wkoll il-potenzjal aktar baxx għal mitigazzjoni ta' emissjonijiet li mhumiex ta' diossidu tal-korbonju fil-qasam tal-agrikoltura u issa qegħdin naraw illi dawn huma żewġ uċuħ tal-istess munita l-emissjonijiet iva mill-agrikoltura imma mill-banda l-oħra qegħdin ukoll nikkonsidraw loti ta' inċentivi biex ninkludu il-lat iktar pozittiv ta' din il-monita, ġifiri li kunem il-bit tal-karbonju mill-art agrikola imman kim attivitajiet oħrajn. Aħna għadna qed inkomplu nifokaw fuq il-kontabilità f'dan is-settur propju sabiex nkunu nafu x'inhu inkluż fil-kalkolu li għamlu l-istati membri u niżguraw illi dak li jsir qed isir kif suppost dan huwa importanti ir-regoli tal-kontabilità ma ġewx mill-ajra, mill-arja, imma ħarġu mill-protokoll ta' Kyoto illi kien puntatlu għalina aħna provajna nisemplifikawhom, naġġornawhom, nagħmluhom aktar b'saħħithom u sodi sabiex ikonna kriterju komuni fl-istati membri kollha. Il-proposta ġiet sviluppata fil-Kummissjoni anki mill-Kummissarju Arias Kanjete u l-Kummissarju Hogan dan kien importanti anke fil-mod kif il-mekanizmi ta' flessibilità ġew iddisinjati. Naħseb illi sibna mezz bilanċata kif nimxu l qudim 280 miljon tonnellata ta' flessibilità. Dana huwa marbut ma' kontribut teoretiku għal tnaqqis fl-emissjonijiet u nasbu illi huwa mod bilanċa ta' kif nistgħu nimxu l qudiem sabiex niżguraw illi l-LULUCF u dak dik l-agrikoltura li ma tipproduċix diossidu tal-karbonju it-tnejn jikkontribwixxu għall l-impenn sħiħ illi ħadet l-Unjoni Ewropea. Emmin semma il-periodu fuq il-livelli ta' referenza tal-foresterija eh, fil-LULUCF kena 3.5% mnek il-punt ta' tluq tana kien dak li għanna bħalissa fil-deċizjoni dwar l-LULUCF u dak li u applikabli fil-protokoll ta' Kyoto għal dan l-istess periodu. Imma Aħna l-essi li niddiskutuhom dawn l-aspetti faktar dettal. Naħsbu u koll illi ir-rwol tal-prodotti tal-linjam maqtuħ eh, jati lok għal titjib fejn ċertu materjali jistaw ikunu sostituiti, il-Kommissjoni tata ħafna importanza li dan it-tip ta' materjal ti rikonoxxi l-benefiċċji li jiprovdu dawn il-prodotti tal-injam eh, maqtuħ imma rridu wkoll niżguraw li jkun hemm titjib hawnhekk. U naħsbu wkoll illi il-kwistjonijiet marbutin mal-biodiversità u kollhom importanti dan ma semmewx dan ir-regolament b'mod espliċitu għaliex hemm leġislazzjoni oħra dwar il-biodiversità li tittiġi rispettata u għalhekk aħna ma semmejniehomx f'ħafna dettall hawnhekk. Aħna nistgħu ngħidu illi kuntenti illi din id-diskussjoni qed issir f'dan il-mument id-diskussjonijiet fil-Kunsill ukoll qegħdin javvanzaw mod sodisfaċenti u għalhekk aħna naqblu il diskussjonijiet hawnhekk fil-Parlament u koll jagħmlu progress maġġel. Grazzi Signora President tal-li tajtna l-opportunità li nitkellem. Grazzi ħafna lill-Kummissjoni. Issa ir-rapporter l-Onorevoli Lenz. Kien hemm ħafna interess fir-rapport tiegħek. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi l kollegi għal kummenti tagħhom fuq la bozza rapport tiegħi. Wieħed eh, jista' jara biċċar illi f'dan il qasam partikolari ta' l agrikoltura u l-foresterija hemm sitwazzjoni diversifikata ħafna hemm sitwazzjonijiet differenti, dan huwa differenti minn dak li jsir fil-qasam tal-effort sharing u l-ETS fejn ridna naraw u niftemu kemm se naqsu l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju, imma hawnhekk nistgħu konna sistema intelligenti li tikkonsidra elementi oħrajn. Aħna rridu iva naqsu l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju ma fl-istess ħin noħol inċentivi għall-agrikoltura u l-foresterija għaliex dawn jikkontribwixxu b'mod kbir fil-mod kif wieħed jiġġieled kontra l-bidla fil-klima u għatem lokal titjib. L-impressjoni li ħadd jiena hija li il-periodu ta' referenza tal-foresterija u kif dana jieġi kalkolat. Ovvjament opinjonijiet differenti minn fil-gruppi differenti u anke l-kwestjoni ta' 3.5% bħala livell massimu il-periodu ta' referenza qed nara illi hemm kollegi illi huma ta' opinjoni differenti mill-opinjoni tiegħi fil-fatt fuq dan l-istess suġġett tal-perjodu ta' referenza li jiena nistenna bil-ħerqa issa dawn l-emendi illi se jiġu prezentati u anki l-opinjonijiet tal-kumitati l-oħrajn. U ħerqan ukoll li nkompli nin-negozja ma' shadow rapporteurs l-oħrajn l-iskadenza għal prezentazzjoni tal-emendi hija 27 ta' Marzu fil-11 ta' filgħodu. Naħseb li wasanna fit-tmiem tal-aġenda tagħna għallum ma baqa' xejn iktar jiena ħerqana illi eh, ikonna il-laqa nil-taqa wada biex nkomplu l-laqa u l-laqa tal-lum hija ġurnata.